Ladies and gentlemen, dear colleagues. Signori, aziz kollegi, jekk joġobkom ħutu postkom. Nous avons droit à une Mella kif rajtu għanna kamra kbira dispożizzjoni tagħna tajjeb għal-kumitat tal-budget imma lissa mux qed naraw il-numru tal-membri li suppost qegħdin hawnhekk fis-sala. Għalhekk nixtieq nistilen il-membri biex sibu postom kemm jista' jkun malaj. U min qed jismana ngħidulhom li eh, nilqawhom hawnhekk min qiegħed eh, isegwina imma jridu iżommu sikta għanna żewġ nofstanari ta' xogħol qudiemna Intom nasab irċevejtu l-agenda. Qabel nibda din l-agenda jiena nixtieq nifraħ għal snin il-Jaxek Losovic. Ma nafx hekk hux diġà qiegħed l llum najdu happy birthday. il biraħ fil-fatt kellu l-birthday. Awguri minn kull membru tal-Kumitat. Għanna il-Direttur Ġenerali tal-Budget, jgħat maħna u koll, nil-għawk maħna għada ma jistax ikun maħna l lum se jibqa xada mill-laqa tal-kolleġ tal-kommissari. Mela. Intom tajtu daqqatajn l-agenda se jkun hemm xi tibdil żgħir. U ħalli ngħidilkom xi tratta dan it-tibdil. Suppost li rċevejtu file u anki file supplementarju nota dwar lajnuna li għandha tingħata lil Ħajti wara il-terremot li sar f'dan il-pajjiż. Dan il-punt nitrattaw fil-punt 19 eh, tal-aġenda tagħna ġifri għada ikun hawn reprezentant tal-Kummissjoni Sur Manzervizi, Direttur Ġenerali tas-Sezzjoni tal-Iżvilupp u anki Sur eh, Zangel, Direttur Ġenerali ta' ECO. Jiena kol stidint il-kollegi tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u l-Iżvilupp biex ukoll ikunu maħna jistaw wkoll jipparteċipaw jew kellha jibatu rappreżentant f'din matul dan id-dibattitu. Huwa ovvju li l-Unjoni Ewropea trid tagħmel dak kollu li tista' sabiex tgħin il-popolazzjoni li ġew mill-quta minn dan id-diżastru hemm ċertu miżuri urġenti li diġà ttieħdu mill-Kummissjoni Ewropea xieħut minnom diġa tiedu ma ovvjament tal xuħut oħra irrit ikunem il-qbil minnaħa tal-Parlament Ewropew mħabba il-flejjes involuti. Għalek għada fil-ħodu naħdmu fuq dan is-suġġett. Punt 19 tal-agenda tagħna. Illum wara nofsinhar ukoll se jkollna tibdil żgħir wara li talbuna nagħmlu dan ir-rapporter, il punt numru 7 iġifiri fuq il-mod ta' kif nikkalkulaw il-GNI, il-Gross National Income, huwa għessu Jean-Luc Dan, il rapporteur ta' dan il-rapport, u dan il-punt u kolna nitrattaħ wara 8 u 9, anki il punt 10, il-punt ta' Reimer Öge punt mbagħad eh, numru 11 fuq il-tini ġenerazzjoni ta' Schengen SIS One Plus. Eh, dan il-punt neħduh darboħra għax il-rapporter Alexander Alvaro eh, għadu ma l-estix għandu bżon xa tiktar ħin. Għada fil-ħodu xinfakkarkom li skont kif aħna mdorin namlu nibdow il-ġurnata ġifri nofstanar bil-voti. Mux se jkunem ħafna tlieta eh, għanna u jista' jkun li dawn jaqgħu għal tnejn. Irridu naraw wara li sir il-laqa tal-koordinaturi ġifri meta jkun hemm ir-rapport il-rapporter tal-budget tal-2010 Vladimir Manka naraw għada nkunu x-nistaw nivvutaw skont ġifiri l-informazzjoni li tkun għadha kemm daħlet li qed jitolbu li nkunu iktar ċari qabel il-kumitat tal-baġit kun jista' jieħu vot. Ġifieri dan kollu naraw mal-koordinaturi u anki il-rapporter forsi jedinna kif jaħsiba u Għalhekk għada se nivvotaw fuq il-punti 13 u 14 ġifieri il-rapport annwali ta' CFSP, il-Sinjura Nadenski, il-rapporter ġirmu se tkun maħna għax kella problema eh, ta' saħħa, imma il-rappresentant Gualtieri se jieħu posta. U l-punt 14, Monika Holmajer u kol ma tiflaħx għanda xi informata influenza, ma nafux esattament x'tip ta' influenza għanda, mhux serja, imma ma tkunx se tkun magħna se jkonna il-xaħat minn floka. Mbagħad il-punt 19 fuq Ħajti mawx e, talba biex ikun hemm xi transfers, ġifieri għax bad baqa' flu. Voilà, sur cet ordre du jour, pas de... Mela, fuq l-agenda manna lebda komment, mela l-punt numru wieħed lest għanna l-avvizi tal-President għandkom il-lista tal-lingwi kollha li għanna disponibli għalina. L-lum għanna il-numru 27 għanna rumen maħna ma muxada. Għanna trasmissjoni live fuq l-internet u kif qed taraw ukoll fuq il- il-Common News fuq is-sajt Erlex hemm l-indirizzi ta' fejn dom tistgħu tikkonnettjaw. Punt numru tlieta l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqatana tas-16 ta' Novembru tas-sena l-oħra li nista naqbad jiena dan ġi adottat l-istess jiġifieri għall-laqatana tal-ewwel u 2 ta' Diċembru tal-2009 Bek nistaw nkomplu naddu għal puntum proħamsa 5 ġifiri rapport annuali tal-2008 ta' CFSP. Il, eh, kif dejjem namlu ħna rridu nagħtu l-opinjoni tagħna u issur nisimgħu għalhekk is-sur Gualtieri. Nirringrazzjak, President, kif qed tajjeb inti il-kollega tagħna Sinjura Nainski bħala standing rapporter fuq il-rapport annwali tal-CFSP jinaħdimt maħħa fuq l-opinjoni tagħna u għadin is-sena ovvjament hija responsabbli l-kollega Nainski ma se nitkellem dwaru jien. L-ewwel net, l-ewwel punt fuq il-ċifri għal 2008 kienet sena rekord għax tlajna l-280 miljon meta għet imqabbel ukoll mal-sena ta' qabel u din kienet is-sena impenjattiva ħafna għal dawk li kienu xogħol ta' CFSP fil-Ġorġja, fil-Kosovo, fl-Afganistan. fil ġorġja fil kosovo fl fil ġorġja fil kosovo fl afganistan U f'kemm fil-parir tagħna inqas mill-4 fil-mija il-heading 4 naħseb li nista jkun il-kas li nagħmlu wkoll emenda nerġaw niformulaw il-blow il-paragrafu billi nejdu kol għaliex, ġifiri għedin nejdu li kunem dan it-naqis, anki jek kienem ħafna xogħol importanti un penjattiv, imma minħabba eh, l-preokkupazzjoni li għanna ta' rizorsi dejmet jonqsu ek rridu nfemmu it-naqis, umbat fuq il-labbozz ta' parir ta' Sinjura Nainski jitratta l ftejim interistituzzjonali il-fatt li l-proċeduri tal-CFSP il-punt 42 fl-isfont ta' tħassib iktar ġenerali inkwantu tal-kontradizzjoni bejn proċeduri ta' deċiżjonijiet li jittieħdu fil-qasam tal-CFSP, ġifiri fuq livell tal-gvernijiet u anki kif jiġi finanzjat minħa tal-Parlament Ewropew f'da dejjem ġifiri fil-proċeduri tal-budget. Umbat, il-punti l-oħrajn jitrattaw il-proċeduri ta' konsultazzjoni ġifiri mħabba l-ftejjin ta' l-Isner Istituzjonali tal-2006 bejn il-Parlamentu Ewropew u l-Kops. Aħna nixtiequ intom iktar importanza dawn il-laqat ta' konsultazzjoni sabiex ikun budget iktar eżatt tal-xogħol tal-missjonijiet fil-pajjiżi fejn diġà saru daw. U jkun hemm ukoll analiżi, evalwazzjoni sabiex wieħed ikun jista' jistudja eżattament kif intnefqu l fqus għal dawn il-missjonijiet tal-CFSP dejjem ġifri fl-isfond tal-affarijiet barranin tal-Unjoni Ewropea. Fil-rapport insibu wkoll inizjattivi sabiex nottimizzaw l-ispejjeż ta' CFSP, speċjalment minħabba l-fatt li innuqas li inqas fil-proċeduri komuni u anki l-fat li ma tantx huma mħarġa il-nies li jintbatu li, li ħabtu maħmu kol ma nis ċivili il, il fatt unbat jikunu ridu jiġu ikun hemm reklutaċ tan nies kontratti apposta Għalek, għal dawn il-missjonijiet iridu naraw ukoll li nies ikunu mħarġa sow u nixtiequ naraw inizjattivi koll sabiex aħna il-kapaċitajiet komuni li jkun li għandna bejnietna inkunu nistgħu ntejbuhom fil-Bosnija naraw, per eżempju għal inkwantu għal eh, fejsir l-storage u anki fil-qasam tat trasport Hemm ukoll kwistjoni ta' rappreżentanti speċjali din kienet ħaġa storika li rnexxilu jottaq dan il-Parlament u l-aħħar punt jitratta tħassib minħabba in-naqos ta' informazzjoni forsi anke naqos ta' trasparenza inkwantu dawk il-missjonijiet ta' natura eh, eh, militari għax anki skont it-trattat il-finanzjament ma jsirx mill-budget tal-Unjoni Ewropea imma xorta fl-isfond ta' artikli oħra u ta' trattat ta' Lisbona li jgħidu li l-Parlament irid ikollu kontroll fuq ix-xogħol kollu tal-CFSP se jkun hemm bżonn li l-rwol ta' kontroll tal-parlament fuq il-missjoniet li jisiru hemm bżonn jiżvolġi u jiżviluppa. Anke jiġifieri fuq dawk li huma huwa xogħol iktar ta' natura militari. U mbagħad fuq xogħol iktar tekniku jiena nix anke ma' flimkien ma' sekretarjat hemm eh, problema fil-tekst. L-artiklu 41 paragrafu D Dan l-artiklu huwa mamul minn żewġ partijiet, ġifiri il-parti li ma qabel nitkellmu fuq il-kontroll tal-Parlament, il-finanzjament tal-missjoni ċivili u l-Startup Fund li huwa responsabilità tal-Istati membri, il-trattat ma jitkellimx li jrid ikun hemm eh, konsultazzjoni mal-Parlament, imma aħna nixtiequ ngħidu li anki f'din dimensjoni fuq dan il-punt hemm bżonn li l-Parlament ikun involut. Ġifiri, mhux emenda propja hawnhekk imma nerġgħu ġifieri nifformulaw b'mod tekniku t tekst Dak kien il-kontenut dwar il-parir, anzi l-abbozz ta' opinjoni U għalissa tal-Ismajtuni nirringrazzjakom, grazzi ħafna. Merci, mon cher collègue. Grazie ħafna, ziz kollega, li il prezentazzjoni ċara ħafna tal-punti ewlenin ta' dan il-rapport ta' opinjoni u l-amendi li inti tixtieq tagħmel. Għaw xie kollegi li jixtiequ jitkellmu. Pas de demande de parole. Ħadd ma jixtieq jitkellem. Nixtieq nfakkarkom illi din hija biss opinjoni b'xorti hija fuq is-sena 2008 u allura għadha naqra żmien mod partikolarment fil-qasam tal-politika barranija l-affarijiet li jiġu l-huma importanti, li jkunu kurrenti huma importanti, imma opinjoni li għandha ċertu importanza politika. Ġdin l-opinjoni toħroġ fil-plenarja fil-waqt meta aħna nkunu qegħdin nippreparaw biex ninnegozjaw mal-Kunsill u l-Kummissjoni it-twetti fid-dawl ta' Trattat ta' Lisbona, is-servizz tal-azzjoni esterna u anke ix-xogħol tar rappreżentant oli tal-politika barranija tal-politika esterna. Allura din l-opinjoni u l-votazzjoni li ser ikun hemm fil-plenarja li jmiss fuq ir-rapport tal-Kumitat ta' l-affarijiet barranin dik ser ikun emmek hemmhekk l-ewwel opportunità biex il-Parlament Ewropew jagħti l-ġudizzju tiegħu fuq dak li ġara qabel biex intejbu l-affarijiet aktar il-qoddim. Mena, jekk ma uħat aktar li xtiq jitkellem ringrazzja l sur Boltieri. Rrid ngħidilkom il eskadenza għall-emendi hija illum sas-seba tal-lejla għada fil-ħodu fid-disa allura ħan votaw fuq dan l-abbozz ta' rapporta opinjoni u l-emendi. Imbagħad dan ħares uħ l kumitat tal-affarijiet barranin dawn ħaj votaw fi 23 ta' frar biex imbagħad ikun hemm votazzjoni fil-plenarja fit-tieni plenarja ta' Marzu. Mena, issa ngħaddu issa għal punt 6 il-budget tal-2011. Dak għandu x'jaqsam mal l-istituzzjoni. Toħran skużawni, l-ewwel nitlu għandu x'jaqsam mal-budget prinċipali. Imbagħad dak tal-istituzzjonijiet l-oħra, mbagħad li għandu x'jaqsam mal-budget prinċipali għandna lil Sidonja Elizibieta Ġerdewska li għandi l-onur li natija l-opportunità li titkellem biex tagħmel il-maiden speech tagħha bħala rapporter ġeneral quddiem il-Kumitat tal budget Grazzi ħafna Sur President ħan nitkellem bl-Ingliż għax daqqa waħda għandu ngħid għax li, li mużgur li f'dak li xaqsam mal-budget nista' nsib il-kliem it-tajjeb bil-Pollak, forsi jien għadda nsibu l-kliem, imma aħjar biex nibda nitkellem bl-Ingliż Dan huwa l-ewwel interventi għajiva fil-Komitat. Fuq dak li nista' ngħid jiena fuq il-budget tal-2011. Ġifieri nista' ngħid jiena x'nixtieq li nara fil-budget tal-2011 u nixtieq li jkun hemm l-ewwel kontribut minn naħa tagħkom fuq dawn l-ewwel kummenti preliminarji tiegħi. Nixtieq insemmi żewġ kwistjonijiet L-ewwel net jiena nixtieq insemmi id-dokument preliminari li jiena bdejt naħdem fuq huma l-10 Huwa xorta dan ta' dokumenti ta' ħidma li qassamniwlkom tajnjulkom fuq il-mejda. Dan id-dokument napprezza ħafna li s-sekretarjat irnexxielu joħorġu taħt pressjoni ta' żmien mhux lest imma diġà fih xi punti importanti fuq din il-proċedura tal-budget taħt it-Trattat tal-Lisbona. Il-proċedura ta' dan il-budget sir tkun waħda interessanti għax hija tal-ewwel. Din l-ewwel darba li qed naħdmu taħt il dispożizzjonijiet tal-ġodda ta' Trattat tal-Lisbona fuq il-budget. U dan l-abbozz ta' dokument ħajservi servi bħala qafas biex intom tkunu tistgħu issemmu xi kwistjonijiet ewlenin illi qed jirriżultaw mit-Trattat tal Lisbona u li tiġa qed jiġu organizzati bis-saħħa ta' dikjerazzjoni konġunta. Xi kwistjonijiet tiġa ħadmet fuqhom is-Sinjura bekan fil-mandat li għadda. Tistgħu taraw tliet elementi fih mela l-interpretazzjoni tat Trattat tal Lisbona, ix-xogħol tal-mandat ta' qabel u l-interpretazzjoni ta' dikjarazzjoni konġunta li kienet ir-riżultat tax-xogħol li sar is-sena l-oħra. U hemmhekk allura jista' jkollkom kalendarju prammatiku naħseb huwa tajjeb li nżommu dal-kalendarju qudiem għajnejna biex norjentaw ix-xogħol tagħna u kif ukoll xi kwistjonijiet proċedurali marbuta mal-qafas ġdid li għandna. Mhuwiex dokument politiku, naħseb din hija ħaġa importanti li nsemmuha. Dan id-dokument mhux istqarrija politika, qed sempliċement jiena biex norganizzaw xolna elementi ħor tal-preżentazzjoni tiegħi fuq dan il-punt sitta tal-aġenda hija ħaġa li jiena nittama li tatuni l-kontribut tagħkom fuqha. Diġà għandi xi ideat fuq x'nixtieq nara jiena fil-budget tal-2011. Nittamaw ovvjament illi ikun hemm l-appoġġ tagħkom fuq dawn il-kwistjonijiet. Bħala temi għal budget tal-2011 nixtieq li jkun hemm imdaħla kwistjonijiet marbuta maż żaza Iż-żaża mod partikolari fil-kuntest tal-mobilità mill-edukazzjoni għax-xogħol. Ġifieri meta huma jgħaddu għall-ewwel xogħol. Din hija ħaġa li kull ma jmur qed issir ta' sfida mod partikolari fid-dawl tal-kriżi ekonomika. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' mobilità fl-edukazzjoni. Din hija ħaġa marbuta mal-mobilità tal-istudenti, eh, tal-apprentisti u anke tal-riċerkaturi. Ovvjament l-Unjoni Ewropea tiġa għanda għatta programmi, jien nixtieq eh, nagħti titwila lil dawn il-programmi u naraw x'nistgħu intejbu fil-budget tal-2011 fuq dawn il-kwistjonijiet. Huwa importanti wkoll li jiena nara il-kwistjoni ta' żgħażagħ bħala punt ewlieni imma wkoll bħala punt għatluq biex nirriflettu fuq kwistjonijiet oħra marbuta mar-riċerka b'mod ġenerali u mal-innovazzjoni biex eh, imbagħad nifirxu aktar fuq din it-tema. Imbagħad minnaħa l-oħra mill-kwistjoni tal-inklużjoni soċjali. Ovvjament fuq fuq dawn huma ideat illi jiena għandi bħalissa nixtieq narrafkom minn qabel ukoll fuq l-sfida ta' din is-sena. Għax għat m'għandniex il-Kummissjoni l-ġdida. Allura l-APS mhux ħanaraw l-istrateġija ta' politika annwali u dan ifisser li bil-maqlub ta' snin l-oħra aħna bħala Parlament Ewropew maħniex ħan rispondu fuq dak li tatina l-Kummissjoni, imma aħna ħanoħorġu bl-ewwel proposti allura nitlobkom biex tgħinuni biex insawru din l-ewwel stqarrija, nixtieq li dina tuwa għamla tal-linji gwida tal-budget u nittamaw illi sal tagħna li jmiss ix-xahar iddieħel inkun nista' nippreżenta l-abbozz tal-linji gwida tal-budget nistenn ovvjament il-kontribut tagħkom u jekk dan isir nkunu nistgħu nippreżentaw dawn il-linji gwida tal-budget fil-plenarja ta' Marzu mena biex nala nittama illi il xogħol fuq id-dokument ġala darba dan jiġi finalizzat ikun wieħed siwi biex inħarsu lejn il-proċedura tal-budget anke jenna fil-dialogu mal-kumitati speċjalizzati aktar il qoddim Nittama li l-kontribut ta'kom fuq din it-tema kbira li għanna aħna fuq iż-żgħażagħ ir-riċerka l-inklużjoni u l-mobilità li semmejt tatuna l-opinjoniet ta'kom u fil-ġemat li ġejjin ovvjament nittama illi intom u kol tatuni l-appoċ ta'kom fitħejja tal-lini gwida tal-budget. Mela, grazzi Sidonia. Għaw xaħat li jishtiq jitkellem, et jajdu li li jiva. Is-sur Surjan. Köszönöm a szót, tal-nekur. Grazzi tal-li tajtni l-opportunità li nitkellem. L-ewwel kumment li nixtieq nagħmel hu illi jiena kuntent ħafna illi tiġa f'jannar qed inxamru l kmiem u middu għax-xogħol. Qegħdin f'qagħda ġdida għax ser eh, mill-lider ħajkun hawn qari wieħed biss għall-Parlament Ewropew anke jekk għandna naqra aktar żmien. Naf eh, li xattemma li għaw dokumenta ma li għet jiġi mqassab mux wieħed definittiv jew wieħed konklusiv. Imma il-proċedura ġiet konkluża. Ma xie dinja ħagġa ħaġa ħażina. Jiena naħseb il-żmien favorina. Jina u kol kont kontent li nisma li xaktar xmarzu il-Parlament ikun jista' jfassar il-linji gwida tiegħu u l-opinjoni tiegħu fuq x'għandu ikun hemm dan il-budget. Fis-sistema l-ġdida il-Kommissjoni ser tfassal l-ewwel abbozz l-ewwel verżjoni. Imma mux taqbatu u tagħti każ il-fema tal-Parlament Ewropew jekk joġoba Semmejna dil-kwistjoni ta' zazah, naħseb li tajb li u naqra fuq din il-kwistjoni riċerka u l iżvilupp u ma daqstant importanti. Daw jiswew daw l-affarijiet illi nitħabtu għalihom u nirsistu fuqhom. Hemm ukoll il-politika ta' koeżjoni hija importanti. Ma nafx il-gruppi politiċi jistgħu xappoġani fuq din il-ħaġa, ma naħseb għandna nippruvaw l-ambizzjoni tagħna naħduhom f'direzzjoni waħda l-kol ħabel wieħed. Ħanaraw issa li daqser ikolna l-programm 2020. Hawnhekk f'dal programm ma nix biss kolna koċ klim sabiħu klim fira u ma nix eh, noqogħdu nirrepetu dak li għamilna bil programm tal-Lisbona. U minnu li kellna ideat li Bi sada tant għaddew għaxar snin, maħniex eżattament l-aktar ekonomija dinamika u li qed tikber brata qawwija fid-dinja fil-fatt. Il-qat mhix xi ħaġa li insejnija fir-rokna tagħna tad-dinja. Allura rrid ikollna miri ċari u naħseb li l-ħidma tal-Komitat tal-Baġit i illi aħna għanna nkunu l-mutur tal-isforzi tagħna biex niżguraw illi hemm riżorsi budġetarji li jkun hemm finanzjament budġetarju disponibbli biex niksbu l-miri tagħna mena lura ejja ma noqogħdux noqogħdu nagħmlu ħafna xewqat flajru, ejja nkunu innovattivi, ejja nħarsu lejn ser jiġri minn dawn il-programmi illi aħna għandna qudiemna dak li għanna mhux qed jaqbel mal istennija tagħna. Nixtieq li kieku 10 snin oħra nkun hawnhekk u ngħid li t tieni programm qabeż mhux bil-ftit l-istennija tagħna. Allura naħseb li jaqbel illi naraw kif il-budget tal-2010 naħdmuh tajjeb kif suppost u dan minħabba l-fatt illi qegħdin f'sitwazzjoni differenti minn dik illi għadna kemm ħallejna. Grazzi ħafna Sur Bokros. Grazzi ħafna. Sidonia Elizabeta għamlet sew illi ma semmiċ ħafna prioritajiet u ma saħiċ ħafna prioritajiet imma zlet ftit. Kienet deċiżjoni għalija. Dikja hija l-arti u xjenza fil budġetja li inti tażel ftit prioritajiet u dan jimplika ovvjament illi ikollok tali għalġem xi ftit. Nkun qed li mhux kollox huwa priorità u allura xi affarijiet ikollhom jitwarbu. Fir-round li mista diskussjoni naħseb li ser ikun importanti ħafna illi nafsu sew fuq dawk loqsma illi aħna nħossu illi ma tantx għandna għalfejn nonfqu daqstant fuqhom. Ridu li ma kull punt ta' nefqa ma nqodux nżidu eh, l-ispejjeż eh, u l-ammonti dedikati għal kull punt biex nissodisfaw il-prioritajiet li jista' jkun hemm. Taħt it-trattat ta' Lisbona għandna aktar responsabilta u aktar influenza u jiena tassew nemmen illi aħna nistgħu ninfluenzaw dan il-mod ġdid ta' kif jasbu fil-Kommissjoni dan id-dewmin fil-ħatra tal-Kommissjoni. U koll qed jaġevolana lura nilqa l-proposta tagħkom u noffri il-kooperazzjoni tal- grupp eh, riformista u konservativ. Grazzi ħafna, Is-Sur Abad. Iva, ziz kollegi, nselmilkom l-ewwel net prosit lil Sidonja tal-liġit mażula bħala korrapporter tal-budget u nirrit ngħid dan il-budget tal-2011 huwa importanti minħabba li dan ħanistabbilixxu fil-qafas ġdid ta' Trattat tal-Lisbona. Dan il-budget huwa importanti għal żewġ saffarijiet. L-ewwel net dawn il-politika tal-CAP u l-politika reġjonali eh, ovvjament ħajtratom molti differenti u min-naħa l-oħra ser jatina linji ta' politika ġodda, pal per eżempju l-politika spazjali li ħan trattaw aktar l-qoddim. Kien hemm punt li saħet fuq Sidonja din il-politika favur iż li semmiet kontent li qed nara li dan il-budget tal-2011 kunu priorita. Tista' serraħ fuqna fuq din il-kwistjoni aħna għanna intergrupp fuq iż-żgħażagħ biex naraw kif għattint kif jista' jkollna approċċ globali mhux biss inħarsu lejn iż-żgħażagħ mill-lenti ta' mobilità ma wkoll minn dak tar-riċerka tal-innovazzjoni u r-riċerka u tista' torbot fuqna li aħna nagħmlu proposti konkreti biex imexxu l-qudiem din il-mobilità taż-żgħażagħ fiħda l-Unjoni Ewropea u kif ukoll niffaċilitaw l-integrazzjoni Ewropea tagħhom. Jiena kontent eh, li qed nara li din ser tkun waħda mill-prioritajiet msemmija fil-budget tal-2011. Grazzi ħafna Damja, eh, is-sur Portax. Eh, eu vi com, com, com muita atenção as, as primeiras ideias da colega. Jina smajt bil-reqqa l-ewwel idejat tal-kollega Tana. Nixtieq nagħmel mistoqsija lir-rapporter u lill-Kummissjoni fuq il-budget tal-2011. Minkejja li bħalissa ma nafux x'inhuma il-miri eżatt tar-reviżjoni ta' nofs il-mandat tal-perspettivi finanzjarji li ħajdeterminaw il-proġett tal-2011. U dan huwa punt li ħassibni għax għandna qishom ħafna affarijiet li jdu nagħmlu f'daqqa Imbagħad f'Aprilu f'Mejju ser ikollna dokument politiku mill-Presidenza Spanjola illi ħajatina stampa ġenerali sal-2020 ta' xandom ikunu il-miri tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser il-budget tal-2011 ser ikun budget illi ikkompli fuq il-budgets li kellna dan l-aħħar. Hekk konna nassumu. Għax inkella jekk ħanassumu xi ħaġa differenti minn dan, mhux ħajkonna budget li jimxi ħarin, nosriq ħanindunaw illi dak li tassew qed jiġri ħajkun differenti minn dak illi aħna nkunu qed ngħidu. It-tieni kumment ikompli fuq dak illi għadni kifat. Jirriżulta minnu. Jina konvint illi dan għandu jkun budget fejn iqpaw għaddejjin bl-affarijiet li għamilna s-soltu. Imma kif qalu kellima ta' qabel rridu jisiru xi bidliet u jfisser illi matul ix-xarejn li ġejjin għandna x'namlu dan ifisser li rridu nanalizzaw li ma nefqiet ma nix bżonnom. Għax dan ikun jista' joffrilna l-uniku marġini illi nistgħu naħdmu bih. Ħalli jekk nkunu nistgħu nistabilixxu ċerti miri illi finanzjarjament jitolbu iktar jew anqas minna. Iġifiri għadba għanna ħafna aktar xol għal budget tal-2011. Rridu nifukaw fuq nefqiet li nistaw naddu minn ajrom, fejn nistaw nifrankaw ħalli minn flok namlu affarijiet oħra. L-ħar komment fuq il-kwistjoni ta' zaza. Fl-Italja, iż-żazax mill-li jider jibqgħu joqogħdu mal-ġenituri tagħhom saleta ta' 39 sena. fil-qasam tal-bidja jkun hemm żgħażagħ li jiqgħu jiexu ma' ġenituri tagħhom sa meta u l erbajn imma bżgħat taħx qegħdin infissru. Allura li ngħid dan lill-kollega meta nużaw kunċetti bħal pereżempju zaza, li rridu nagħmlu hu li ngħidu eżattament xi qegħdin infissru ħalli nkunu nafu eżattament fuq xiex qed nitkellmu. Grazzi ħafna, is-Sur Goldmanis. Thank you, Chairman. I just want to... Grazzi, Sur President. Jina xtaqt nejċa ħaġa dwar il-koezjoni, Sur Surjan diġa spiega. Jina xtaqt nżid ħaġa wahda. Illu maħna fil-Kumitat Reġi smajna dwar il-planijiet tal-2010 u l-implementazzjoni tal-2009 il-finanzjamenti għal-politika ta' koezjoni reġjonali. Kolli ngħid li ma ċevenix tweġibi ċari punt minnom diġi reġi informatna illi il-pjan meċa tajjeb ħafna 99% u iktar. Iżda minnaħa l-oħra ma kienx ċar kemm din jiġu post posti flus għal budget tal-2010 dwar il-perspettiva 2006 kif semmejt bosta biljuni ta' euro u għalhekk huwa ċar ħafna li mux sens politiku biss imma anke sens finanzjarju huwa meħtieġ illi nagħtu attenzjoni sew lil dan li nippjanaw u nimxu mal-pagamenti lejn il-fondi kollha. Tina ħaġa jina nemmen il-din is-sitwazzjoni se narawha fis-sena d-dieħla 2011 il-politika antiċiklika dan ifisser il-gvernijiet mhux se jkollhom fondi biżejjed biex ikunu jistgħu jprovdu għall investimenta li ser ikun hemm jaqtaw id-deficit tal-budget. U hemm pressjoni kbira ħafna biex intużaw aktar flus Ewropej. L-aktar fil-każijiet tal-fondi strutturali. Kolli ngħid li l-aħħar proposta illi Irridu niddiskutu bħala proposta mill-Kunsill li qed tirranġa l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-finanzjament reġjonali. Din qed tgħid li l-pajjiżi li ħajkollhom anqas eh, minn 10 fil-mija mm, ta' tnaqis fil-GTP ser ikollhom permess li nataw aktar eh, fondi permess tal-fondi ta' koezjoni. Diskussjoni u kol ser issir fil-Komitat Reġi pal komitat Ewlieni. Ma nafx irridux niddiskutu hawnhekk ukoll li din jista' jkollha x'impatt fuq l-attitudni tagħna għal ġejjieni kif aħna ser noħorġu dawn il-flus. L-aħħar kwistjoni, l-lum qegħdin ħanħarsu lejn il-fond ta' globalizzazzjoni, għandna proposti ġodda. Iżda fl-aħħar mill-aħħar il-sors tal-flus ma jeżistix Mem lebda linja stabilita fil-budget. U għal din ir-raġuni aħna nistgħu biss nittamaw illi b'xi mod jew ieħor xi flus mhux minn fuqha ikunu jistgħu jintefqu biex aħna nipprovdu l-finanzjamenti għal dawn it-tiġijiet. Għaliex di ma tapplikax biss għal fond ta' globalizzazzjoni, iżda l-fondi oħra li ma jaqgħux taħt il linja tal-budget, linja hija kwistjoni serja. Li hija kontradizzjoni aħna nistgħu nżidu n-nefqa tagħna jekk noqogħdu biss nittamaw illi xi flus x'imkien ieħor ma jintefaqx kif għandu jkun. Jien naħseb din hija xi perikoluża irridu nsibu mod kif noħorġu minn din il-qagħda fil-ġejjeni. Jekk ma nagħmluhx aħna nidħlu f'bosta problemi, grazzi. Merci, mon cher collègue. Merci, ħafna eżis kollega, Signora Cavallo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de apoiar a proposta da CIDO. Grazie, Sr. Presidente. Jina nishtiq nappoġġa din proposta. Irridu natu aktar attenzjoni l-edukazzjoni, edukazzjoni riċerka, kapital uman, iż-żgħażagħ dawn huma l-prijoritajiet essenzjali tagħna l-ġejjieni għall-kompetittività tagħna. Għandna bżonn ta' fondi ġodda tkabbir ekonomiku, innovazzjoni U punti ħora hawnhekk u għal-mod kif aħna nużaw ir rizorsi Meta nitkellmu dwar enerġija, u importanti dan kollu għal ġejjeni tal-Ewropa. Rridu niżguraw li aħna ma jkollna lebda ebda nuqqas hawnhekk f'dan ir-riżorsi, riżorsi naturali, dan jista' jkollu implikazzjonijiet fil provvista tal-enerġija tagħna u fatturi oħra. Dan huwa punt importanti li nżommu f'moħħna meta nikkonsidraw dan il-budget. Dan huwa marbut ukoll mal-kwistjoni ta' riċerka xjentifika u l-investiment f'dan kollu. Grazzi. Sur President, jien nikkumenta dwar id-dokumenti li ħna rċevejna dwar proċedura tal-budget eh, wara tħol fis ta' trattat tal-Lisbona għadni kem nirċivi dan id-dokument libtu malaj malajr u mill-li qed nara meta nħarsu il proċeduri l-ġodda li ser ikollna nibdew nużaw taħt it-trattat tal-Lisbona ser ikollna ħafna xol xnamlu u dan ser ikun kollu fukat fuq xol ta' Settembru. Ser nirċivu la bosta tal-budget ovvjament f'Mejju. biex imbagħad wara l-PDB aħna nirċievu l-abbozz tal-budget. Jien naħseb li niżaw din l-opportunità biex nafanzaw fil-ħidma tagħna mhux biss fil-kumitat tal-budget iżda anke fil-kumitati l-oħra illi ser ikollhom jipproduċu l-opinjonijiet tagħhom u l-emendi għal la tal budget Għalhekk nixtieq nistaqsi sur surġen rapporter tagħna u l-kollegi l-oħra biex ituna kalendarju approssimattiv għal ħidma tagħna. Biex bekk il-komitati l-oħra jkollhom aktar żmien biex huma jipproduċu l-opinjonijiet tagħhom. U aħna nkunu nistgħu norganizzaw il-ħin tagħna aħjar ikonna dibattitu aktar serju dwar id-dibattitu u nagħmlu progress veloċi biex bekk f'Settembru ma jkollniex ħafna xogħol f'daqqa. Jiena kiedilli bħalissa wara li qalib fid dan id-dokument. Jinaħseb din hija l-opinjoni wkoll tal-qija tal-Grupp Soċjalista. Minħabba li għanna dawn proċeduri ġodda trattat ta' Lisbona, se nirċivu l abbos tal-budget f'Mejju għalhekk irid norganizzaw l ħidma tagħna mod ċira biex ma nispiċċawx ħafna xogħol f'daqqa f'Settembru. Meta forsi jkollna naħdmu malajr biss dwar il-budget. Grazzi ħafna, Aidan, nirringrazzjak ħafna. Edi għargar għabda f'Saval. Batilna proposta bil-miktub interessanti ħafna fuq din il-proċedura tal-kalendarju. Naħseb Sidonja u laġlo ovvjament dom interess illi jiftemu mal-dalja kif tkellem jagħmlu proposti konġunti Nixtieq niskuża ruħi mal-membri tal-komitat għax il-dokument ta' ħidma l-abbozz ta' dokument ta' ħidma ta' Sidonja waslina l-lum. U allura hawnhekk l-ewwel darba li qed narawha. fl em, hemm l-abbozz ta' kalendarju kif inhu bħalissa sa' xar ta' Novembru għas-sena 2010 għall-adozzjoni tal-budget tal-2011. Għandkom tabella ċkejkina wkoll. li jisa eh, tal-komiks jonqsu l-uċuħ. Imma din turikom moċċar il-proċedura l-ġdida kif inhi. Il-proċedura kif qalu Sidonja u oħrajn fija biss għarri wieħed ġifri kull istituzzjoni trid tkun serja u ma tistax tadotta pożizzjonijiet tattiċi. Ġifri mill-ewwel iridu nagħmlu l-għażla politika tagħna. Ilu ngħidu mill-ewwel x'inhuma dawn l-għażli politiċi tagħna. Kif intqal, irridu nużaw fl-aħjar kondizzjonijiet iż-żmien illi għandna aktar fil-din il-bidu tas sena fiħdan il-Parlament Ewropew fiħdan il-Komitat tal-Baġit biex inħejju aħjar pożizzjonijiet politiċi tagħna billi nassoċjaw ruħna aktar mill għamilna qabel, motaħer mill-li kif għamilna qabel il-Komitati Parlamentari oħra. Mena għandi l ħadd li xtiq jitkellem, Garant Ferm. Thank you. Uh, just a few comments, but first... Ftit kummenti, l-ewwel ħaġa nifraħ li Sidonja tal-ħatra tagħha bħala rapporter Jina kont il-rapporter ġenerali għal budget minn ilu jkollu ngħid li esperjenza sabiħa ħafna. Nittama li għalija tkun ukoll. Issa dwar li pjanar ma kellix ċans nara dan dokument. Iżda nixtieq ngħid xi ħaġa marbuta mal-President tal-Kumitat aktar mill ma' rapporter għaliex apparti minn dak li għandna f'din l-iskeda għandna aktar affarijiet. Hemm diskussjoni kollha dwar il-ftejjem interistituzzjonali, dwar ir-regolament finanzjarju. Hemm bosta rapporti speċjalizzati fiħdan il-kumitati, fiħdan il-kompitu tal-kumitat. U naħseb ser ikonna bżonn ta' pjanar ġenerali għal-kumitati għas-sena tal-kumitati u din ser tkun tassew importanti li hija waħda mill-iktar snin ibsin għal-kumitat Għanna l-budget tal-2011 iżda bosta affarijiet toħra x'namlu. U għalhekk nixtieq ngħid is-segretarjat u ċer tal-kumitat illi ma jtunix biss il-kalendarju għal-budget iżda wkoll għal-ħidma matul is-sena. Għaliex naħseb tkun xi tassew sewja importanti. Issa dwar diskussjoni dwar l-inji gwida jiena naqbel ma dak il għala hawnhekk aħna rridu nieħdu din l-opportunità biex nistabilixxu l-aġenda tagħna. Naħseb li huwa tassew importanti illi aħna nippruvaw nikkonċentraw il-ħidma tagħna u jkollna dokumenti konċentratu u mhux biss mhux dokument mimli b'ħafna paragrafi. Ridu insibu ftehim wieħed irridu niftakru illi jekk aħna ser ikonna xi nuqqas ta' ftehim mal-Kunsill irid konna maġġoranza u fil-Kumitat u fil-Parlament warajna u għalek għanna bżon ta' diskussjoni bikrija dwar il-prioritajiet bejnietna, rridu nsibu l-maġġoranza. Din hija xi ħaġa importanti u rridu nikkonċentraw dwar ftit punti biss. Nixtieq insemmi xi ħaġa oħra. Illi aħna rridu nagħmlu, jiġifieri rridu nanalizzaw il-problemi illi kellna is-sena l-oħra. Għal-budget tal-2010. Għaliex dawn se nerġgħu nsibuhom eh, fis-sena f'din is-sena. Għandna tnejn minnhom illum fuq l-aġenda. Ġifiri, il-limiti għal kategorija wieħed A fej għanna ħafna mill-prioritajiet tagħna dwar inklużjoni soċjali, politika spazjali. Iżda m'hux spazju għalihom kollha. Għalhekk ikun aħjar li jkollna diskussjoni strateġika bikrija dwar kif aħna se nitrattaw din il-problema. Kifet diġà se nitrattaw għallum fir-rapport mis-sur qabad dwar il-GMES Għanna wkoll problema marbuta ma' kategorija 5 fejn din hija marbuta ma' relazzjoni istituzzjonali, gentleman's agreement, il-limitu ta' 20% għal-Parlament Ewropew fiħdan kategorija 5 li llum għandu qudimu situazzjoni ġdida. U din irridu niddiskutuha fi stadju bikri biex nevitaw illi noqogħdu niġġieldu fuq eh, relazzjonijiet interistituzzjonali mal-Kunsill. Għaliex din mhix diskussjoni bħal ta' soltu ta' kategorija 5, issa għandna wkoll il servis ta' soni esterna, għandna diskussjoni dwar regoli transitorji dwar kif nitrattaw il-budget tal-2011. Trasferimenti fost l-oħrajn. Għandna wkoll diskussjonijiet li huma marbuta ma' dawn il-problemi ta' relazzjonijiet interistituzzjonali dawn huma xi ftit affarijiet li naħseb li aħna rridu nitrattaw ma' kemm jista' jkun irridu noħorġu biftajim strateġiku dwar kif irridu nitrattaw il-budget ta' sena diħla, grazzi. Nirringrazzjak ħafna, kollega. Nishti nieħu l-okkazjoni sabiex nilqa il-Katrin Kika li kienet edha eh, maħna għawnek, ma nafikux eh, bil-ħsib jew le, kienet i għettamel ix-xol qabel forsi tista' tiġġudikana. Imma hi fidila ħafna edha mal-esperti tal-IFD. Issa. Imma għada segwi ix-xogħol l awk mana u għawguri Katrin. Għeran, tkellem fuq punti importanti u fil-fatt fl-iktar żmien qasir irtikonna il-kalendarju tagħna f'dettaljat mhux iġifieri biss tal-laqat tal-baġit tagħna imma anki dwar id-dokumenti importanti li rridu nħejju bżon naħdmu fuq dan, mhux faċli li wieħed ikun ċar dwar dati għax il-Kummissjoni Ewropea eh, eh, m'għandix il-kariga, ġifri għak jek nafu minn se jkun il-Kummissarju responsabbli mill-budget, xorta għadu ma bedix jagħmel xogħlu. Għalhekk il anki jekk mhux il-xogħol tal-Kummissjoni mhux kollox jiddependi minnu, imma xorta waħda mhux faċli li naslu. Goran ukoll kellu raġuni jsemmi li għal-Parlament tagħna ir-responsabiltajiet il-ġodda li jiġu bit-Trattat tal-Lisbona jirrendu iktar bżonjużi il-fatt li tikonna maġġoranza assoluta. Intom forsi tiftakru li fil-budget tal-2010 ġi adottat berba minn kull ħamsa. Kien għan politiku aħna li ridna naslu għal dan u għanki biex nurkem aħna aħna għawijin bżon inkomplu biex naħdmu naslu lejn din il-mira. Sidonia Ekt tkellmet U minnum net emżon li l-ewwel bdiet dejat fuq il-prioritajiet, dak li ħassibna, nitkellmu dwarhom, ovvjament qegħdin fil-bidu huwa l-ewwel l round biex nejtek, imma huwa importanti madana kollu li mil bidu netza s-sena naraw kif naħdmu tajjeb flimkien. Il-kumitat tagħna jaf kif jagħmel xogħol tajjeb għax xol xogħol tajjeb sar fis-snin ta' qabel u dis-sena se nkomplu il-passi tajba. Goran ukoll forsi Reimer bħala il-rapporter permanenti fuq il-perspettivi finanzjarji jista' wkoll jgħinna forsi joħroġ xi tejbil kella dokument inkontu għal marġini li għadbaqanna f'kull kategorija għax wara negozjati li kena dwar il-budget tal-2010 ma tantx baqa flus eh, ma tantx nistaw nejdu li eh, baqa il-miljoni anzi eh, ftit baqa flus għalek irridu nkunu nafu sa fejn nistaw naslu Sinjura rapporter Leba Rajmer, u skużani. Rajmer fuq dal-punt un bat is kolino fuq eh, il-punt li jrid jgħajjemu. Iva, grazzi ħafna, President. Jiena fil fat taqtin għajjem punt li diġa tkellem fuq u l-kollega liħor, ix xur li ġejjin se jkunu impenjattivi ħafna Jien naħseb kollox jiddependi mill-ambizjoni tal-Kummissjoni biex niddeċidu jekk dan jekk se tkun sena diffiċi tal-baġit dan kollu jiddependi mill-IIA. Ġifiri, idu naraw kif se jiġi trattat u mifhum hemm numru ta' rapporti li se nkunu qegħdin niddiskutu mħabba bidu ta' trattat tal Lisbona U dan kollux li nsibu fil-review tal-budget u li jirġajna rajnijom fil-rapport tal oxurien ta' Deċembru. Għalek aħna f'Diċembru nesċilna ikonna erba minn kull il-maġġoranza ta' erba fuq ħamsa. Jekk naraw il-budget tal-2011, hemm ftehim annwali li irridu naqblu dwaru. Irridu naraw se jkunu titli, linji tal-budget. Iċifiri, irridu naraw eżattament fej ninsabu f'kull kategorija. Jew għaxin kella rridu naraw kif senerġaw insibu l-kaptu skont il-marġini li kunat għadba f'kull kategorija Aħna il-programm irnexxilna fil- fil-passat imma l-marġni ma domx iħalluna ħafna fejn manuvraw meta nqablu ma dawn l-aħħar sentej, kif kienu dawn l-aħħar sentej. Għalhekk fl-2011 għall-2011 jina Leslie li prepara dokument għallaqat li ġejjin. Issa fuq l jajjej, ġifiri l-aġustament tal jajjej, x'kif se nimxu? l jajjej jrid jrid jidħol kull darba li jkun hemm emenda fit-trattat. U l-kollegi nixtieq ngħidlhom li jiena bħala rapporter nixtieq ngħid li l-affarijiet mhumiex eh, man mill-bidu rridu ngħidu le għalihom jekk ma jogħġbunix. U rridu naraw eżattament kif ukoll se eh, naqsmu dawn il-partijiet jekk wieħed jitkellem fuq il-programm finanzjarju multijanwali ġifri l-ftejjin ftej minnaħa tal-parlament dejjem jrid ikun hemm, ġifri l-aġġustament huwa tekniku biss x'tip ta' status qed nitkellmu. X'se jġib miegħu Lisbona, it-Trattat ta' Lisbona? X'se jkunu l-implikazzjonijiet? Qed nitkellmu fuq l-External Service ta' CDA hemm anki l-priorità dwar l-ispazju dawn kollha, per riċerka tal-ispazju wkoll se tkun effettwata għax hija fil-prioritajiet. Imma x'tib ta' phasing se nagħmlu x'kalkoli se noħorġu bihom fil-qafas finanzjarju ta' bħalissa e, se nagħmlu ħissa dan jew inkella se nipposponu għal kollox għall-2020. Ridu u naraw kif aħna bħala parlament xdaħħalna, xie kontribixxejna f'dan il-Parlament wara il-deċiżjoni ta' kodeċiżjoni għalhekk x'għandna u pal alternattiva din l-idea ta' l-ispejjeż ta' bil-fors jew mhux ta' bil-fors irridu narawha. Hemm ċertu kapitli li jridu jerġgħu jinfetħu bil-fors. Per eżempju, negozjati tal-passat ta' CFSP dak iż-żmien eh, ingħattawna ċertu drittijiet li qatt ma kienu għandna. U kif nara l-affarijiet jiena l-konsultazzjonijiet ħadmu imma hemm affarijiet li aħna ċedejnihom ukoll. Per eżempju, il-fatt li ma nħallux riservi f'dawn il-budget lines. Imma ma min nittrattaw aħna qed ukoll biddel id-diska per eżempju mabba CFSP u dan kollu fid-dawl ta' trattat ta' Lisbona għalhekk għalija dan kollu xuri li l-kapitlu ta' CFSP għandu jerġa' jiġi negozjat mill-ġdid u mhux wieħed t tibdil tekniku biss. It-tibdil li jsir irid isir b'mod parallelu ukoll ma' xogħol li għandu jsir biex jitwaqqaf il-servizz estern. Għalek, għalek għal-darba rridu aħna naħtfu l-okkazjoni biex imbidlu l-affarijiet. Biex ma nibqawx nitkelmu fuq il-mod iktar kompluta kif nitrattaw. Il-budget imma naraw ukoll xiejt il-ftejim istituzzjonali. Emżon bżonn naraw kif se influenzaw dan kollu Dak kollu li qed ngħid ovvjament jiddependi minn dak li se tippreżentana l-Kummissjoni. Naraw jekk hix qiegħda f'pożizzjoni u tħoss li qiegħda f'pożizzjoni biex tagħmel evalwazzjoni li tagħmel studju tina xi linji gwida ta' dak li għanna nistennu minna kif se jizvolġu l-affarijiet. Aħna nafu xġara fil-passat. Forsi ikun jagħti il-każ li ikun stalina li nieħdu l-azzjoni, imma ovvjament eh, wara il-mistoqsijiet ta' jura nu jekk fi 17 tax-xar il-Kummissjoni tkun diġà lesta biex tagħmel proposti eh, tal-bidu tagħha, mhux se tkun ħaġa faċli għax għandna Kummissjoni ġdida fjamanta ħafna deċiżjonijiet madana kollu kienu diġa ittieħdu mill-Kummissjoni ta' qabel. Imma rridu naraw x'se jiġri kommissjoni ġdida jekk se tkun iktar tieħu linja teknika eh, u mhux politika. Rridu wkoll nitkellmu fuq in-negozjati politiċi li rridu rrid ikollna naraw xi ftehim se naslu għalih. It-timetable ma naħseb fl-opinjoni tiegħi mhux it-timetable ħaġa importanti hawnhekk imma xewroġ minna huwa riżultat. Irridu naraw jekk ix kapaċi l-Kummissjoni li tagħmel proposti għal eh, l-emendi tal-budget fil-ħarifa mħabba l-konsiljazzjoni tal-budget tal-2011 imma l-aktar importanti huwa riżultat kwalitattiv eh, ħabba il-budget tal-2011. Jiena se nħejji dokument biex forsi nkunu nisan nitflu ktar fil-fond fil-dibattitu tagħna. Grazzi ħafna, Rajmar. Ah, kellek punti importanti ħafna. Is-Sur Kolino, grazzi ħafna. Jiena wkoll naqbel li mhux qed nitkellmu fuq li importanti l-kalendarju mar naraw eżattament fejn rridu naslu. Nixtieq nifraħ il-Sinjura Sidonja għal fatt kif jitkellmet fuq il-priorità tal-2011. Toħroġ biss il-problema dwar iż-żaża minn jagħmel ir-riċerka l-istudenti u fuq eh, wara li se konna li dan l-ewwel budget wara l-trattat ta' l-Lisbon rridu inqisu wkoll l-istat soċjali tal-Ewropa. Qabel kollega qal li fl-Italja jista li tkun għadek tqis tqis zazuħ sa' 39 sena jiena ma konċ naf dwar dan imma bħalissa dej dibattitu soċjoloġiku dwar kif qed tevolvi s-soċjetà, s-soċjetà u anki l-familja u anki ġifiri ix qed jiġri meta żgħażagħ jitilqu d-dar id-dar tagħhom naf xinu l-impatt soċjali fuq il-nukliju l-ġdid, il-kontest eh, soċjali in ġenerali fej morru joqodu. Għalek, meta qed nitkellmu fuq iż-żgħażagħ fil-qafas tal-baġġet tal-2011 hija xi ħaġa importanti ħafna għalhekk nixtieq nissuġġerixxi xi ħaġa oħra li jil insegwi issa dwar iż-żgħażagħ fuq il dik tal-sigurtà fuq it-toroq eh, peress di esperienza esperjenza fuq il-Kumitat ta' Trasport, ġifiri, specialment għazzaż aħna nafu li mill-attitudni, il-mod kif jaġixxu, e joħorġu ċertu tendenzi ta' soċjetà. Nafu li l-żazax tagħna huma il-ġejjini tal-Ewropa għalek bżonn li nitkellmu fuq il-kultura, fuq il-valuri, fuq l-attitudni tal-żazax tal-ġenerazzjoni til-ġodda. tal ġenerazzjoni til ġodda tal ġodda li xi kultant huma iktar edonistiċi u materialistiċi il-varuri tagħhom għalek aħna bħala Komitat tal-Parlament nixtiequ li jkonna xilina direttiva l baġit tal-2011 hemm bżonn li anke aħna nkunu lesti għal dan biex nkunu iktar pożittivi. Issa, fuq l-2020 u l spejjes jina naħseb il parlament għandu jkun stret fuq dan kollu, għandu jkun rigorus, għax aħna il-rappresentanti tan-nies ċittadini u mhux il-burokrazija la eh, nazzjonali u laqqas tal-Ewropa. Il-linji politika jiddependu minna, għax iċ-ċittadini se jagħmlu lażliet skont kif nidrġu aħna. Grazzi ħafna. Merci, mon cher collègue. Ħafna kollega. Issa fuq l-età jiena fi Franza kont forma parti minn partit politiku li kellu ovvjament il-ferata zazax. Kien hemm żewġ kundizzjoni biex inti tista' tkun membru tal-ferata zazax. Jew, ġifieri kollok qed tanqas minn 30 sena jew inkella kien kellek xi darba inqas minn 30 sena. Ġifieri forsi din kienet politika stramba għax kienu jedduna ħafna drabi għadek zaħir, umbad eh, f'daqqa wahda jibda jedduna intkom kontu issa eh, xaħtu wis. Mela, Sidonia, għanna kem smajna dibattitu veru tajje fidejk issa. L-ewel net, jina ħatnota nota ta' dakollu l-intqal, napprezza dak kollu li ntqal l-ewwel impressjoni tiegħi hija li jisna qed naqblu fuq l-idea ġenerali ta' dan ir-rapport. Anzi ta' il-kummenti tagħkom kienu konkreti ħafna, forsi nista' naċċenna l xiftit mill-kummenti li smajna għandi ħin sur President Iva. Il-budget tal-2011 ma jistax jiġi trattat jekk ma narawx eżattament il-problemi multi annwali kollha, anki ġifir il-marġini osra. Kif qal is-sur Bokrox, nixtieq ngħid li jiena mhux ma nibżax li forsi ridu innaqsu, speċjalment dawn il-marġini żgħar fil-proċess ta' review ta' revizjoni irridu naraw fejn ma sarx fiq, fejn ma ntużawx il-flus. U mhux biex naraw biss ir-reviżjoni ġif naraw x'int nefaq. Biex ma nilludux ruħna. Naraw x'fondi kienu għem u għatman ma ntużaw. Ġifiri, din għanda tista tkun ukoll ta' sors ta' fondi ġodda dak il-fondi li ma u ġifiri. Issa sur Godmani dak li qal rajna li f'dan l-aħħar snin li ċertu linji tal-budget huma jisom bjar bla fond, dejjem ġifiri naraw xi flus u dejjem nieħdu minnhom. Naħseb eh, din tkun biċċa xogħol eżerċizzju li jkun eh, tajjeb għalina li nagħmluh biex naraw eżattament fejn se jmorru eh, jintnefqu l-flejjes tal-budget. Issa, fuq proċedura ġdida, eh, semmejna il-kalendarju. Ovvjament, hemm bżonn li nżidu ċertu laqat paralleli oħra naqbel ma' joran imma nixtieq ukoll se nagħmel appell hawnhekk il fatt li qedaw il-Kummissjoni namil appell sabiex din tejni, tejni l-feedback mill-ċiklu ta' ħidma tagħhom. Per eżempju, x'se jiġri bil-litra ta' executability. Nispera li l kalendar nkunu nistaw nżidulu miegħu meta nirċevu l-feedback mill-għand il-Kummissjoni. Dak li għal il-kollega ta' Spanja għalet għaliex hemm ħafna flejjes votati għat-tieni parti tas-sena. Jiena naħseb li hija l-edeja ovvjament li x-xogħol ikun maqsum iktar b'mod ugwali. Hawnhekk jiena nappella lil gruppi politiċi kollha biex ovvjament jamlu xogħol ukoll u jġibuhom li fil-ewwel parti tas-sena. Jiena min-naħa tiegħi nista' ngħid li nilqa' dawn il-proposti u jekk se nagħmlu l-emendi tal-kollegi fil-bidu ta' settembru, ovvjament rridu nużaw is-sajf biex nabbozzaw l-emendi ma nasibx li dan li nkunu nixtuq nagħmlu f'awwissu biex nħejju għal settembru. Imma f'awwissu hemm affarijiet oħra wkoll xiridu jsiru għalhekk jiena nixtieq li naħdmu wkoll mal-korruppi u l-kumitati speċjalizzati minn issa sal-ulju. U wara il-proċess tal-abbozzar ta' l-emendi nkunu disciplinati, nkunu realistiċi fuq l-emendi li nipreparaw. Għax se konna um, ehm, dar, darba biss, possibilta waħda biss, mux pal passati konna zoċ possibiltajiet, mux se konna ċans iħor. E Eh, għari, wieħed imbagħad il-conciliation. Il Nixtieq ngħid li ovvjament il-kumitat speċjalizzati irridu jkunu autodisciplinati wkoll jirlimitaw ruhom, imma anki l-kumitat tal-budget aħna wkoll irridu nkunu ċertu disciplina ma' nafusna ma rridx noqgħod nidħol f'xi dibattitu akademiku meta qed niddeċidu x'ettan ngħidu min għadu żgħir u minn m'għadux, imma fuq iż-żgħażagħ jiena nixtieq ngħid li iż-żgħażagħ huma e, resource huma ejjun risors li kull ma tmur qiegħda titnaqqar fl-Unjoni Ewropea Għalek jiena l-approċ mal-żazax għanna iswom bħala opportunità li fuqhom bijom nistgħu nibnu il- l-investiment tal-Unjoni Ewropea, l-għajxin tal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea. Jiena l-età mhux importanti, imma il-vulnerabilità, il-fat li meta tkun għadek zaħir jkollok ċertu zvantagġi ma jkollok xaċċess għax-xogħol, dan huwa l-offol ta' kollox għalija. Il-kelma zazax mhijiex kohort kif jużaw il-lingwaġġ ta' soċjoloġi, imma għalija hija iż-żmien fejn il-persuna tkun fċertu transitu mill toħroġ minn ċiklu ta' edukazzjoni għal dak ta' xogħol għalhekk aħna rridu nejnu, nejnu nkunu attenti għal mobilità, l programmi li għandna bħal Erasmus. Narraw kif nifmu aħjar ir-riċerka, l-akkademja b'mod iktar ġenerali u għaliex li anki il-mobilità tal-apprentisti niddiskutu kol fuq il-mod kif nirrikonoxxu l professjoni differenti anki biex naġevolaw iż-żgħażagħ. Jiena, ovvjament jiena forsi tafu jiena eh, sozjologa u palissa dej dibattitu dwar iċ-ċiklu klassiku, ġifiri l-iskola, ix-xogħol, il-fat li wieħed joħroġ bil-pensjoni, dak kollu li aħna mdorrijin bih qed jinqaleb ta' taħt fuq nafu li n jerġaw jisiburuħom ruħom zar għax ikunu diċa qed jaħdmu mbagħad jieqfu jerġgħu jibdew l-istudju. ġifiri l-Ewropej attwali ta' żmienna jisom dejjem għadhom zar għax l-edukazzjoni qed titħol f'ċertu ċiklu. Edin forsi ma jsibux xogħol jew jibqgħu barra mill-dinja tax-xogħol jista' jkun ukoll bil-kontra li forsi ma, jisib, ma jistawx jerġgħu jidħlu jistudjaw, irdu noqogħdu attenti għal dawn it-tendenzi kollha. Għalhekk hemm bżonn ġifieri naraw kif nittrattaw dawn l-isfidi il-ġodda. Nirringrazzjakom, grazzi. Grazzi Sidonja, naħseb illi kulħadd seta jara kemm tifhem u anke l-ħsieb li bih inti qed taħdem fuq din il-ħaġa daqshekk importanti matul din is-sena ewlenija. Għanna stabiċċa xogħol importanti wkoll ħanaddu issa l-baġit tal-istituzzjonijiet l-oħra. U issa Elga ħat introduċilna il-problematika politika ta' dan il-baġit 2011 eh, fuq din it-tema. Merci, Monsieur. Grazie ħafna, Sur President. Mena, ħanibda bil-sin pajizi l-ewwel net. Bir-rispett kollu lis sur Brodra fuq il-pożizzjoni politika tiegħu li kieku kien minnu li l-Parlament Ewropew rnexxielu jgħad il prioritajiet tiegħu kollha u l-ambizzjonijiet tiegħu kollu. Allura naħseb l-ambizzjonijiet politiċi kieku jkunu differenti mhux ħażin milli kif huma bħalissa jridu naraw blima kejl qegħdin inkejlu l-affarijiet. It-tieni kumment dan jorbot ma' xi li is sur Boga. Jiena naħseb illi fl-isfond tad diskussjoni fuq l-ammont tal-budget tal-Parlament Ewropew u kellna l-istess diskussjoni fi Strasburgu l-ġimgħa l-oħra. Nżommu qudiem għajnejna is-sitwazzjoni strateġika tagħna, nżommu qudiem għajnejna x'inhuma l-implikazzjonijiet ta' Trattat ta' Lisbona għal dan il-budget tal-Parlament Ewropew u anke tal-Kummissjoni. Jekk jirnexxux fil-ħidma tagħna jew le hija kwistjoni oħra, merit ikun bil politiku fuq il-fatt illi minħabba l-fatt illi trattat tal-Lisbona irnexxa u sejjed fisseħ huwa fl-interess tagħna l-koll illi nagħmlu t-tibdiliet kollha illi jirriżultaw mit-trattat. Issa fuq il-kumitati u s-servizzi oħra xin il-kapacità tagħhom illi jaħdmu kif suppost. Dan l-istess bħal meta jkollok dipartimenti politiċi u l-libreriji. Qabel qabilna il-Kongress Amerikan mal-mod kif aħna armati. Naf illi mumiex eżattament l-istess ħaġa. Imma meta inqablu ruħna mal-Kongress Amerikan, ma tantx għandna wisqa eh, fidejna. Il-ġimgħa l-oħra dan huwa kommentiħor. ieħor. Apparti, aħna għedna li mhux suppost naqbżu din iċ-ċifra tal-20% tal-anqas mux l-2020, għaddar bħar tifakkarkom li jem bil tal-Parlament Ewropew. Dan l-20% kien minnajr it-kabbir, minna il-politika fuq il-bini, imma is-sena l-oħra kanna dawn il-linji ta' politika kollha ġodda. Allura konna ġenerużi mhux ħażin. u eh, infaqna ktar mill-li flaħna ma ma nistawx niqpaw hekk fuq livell tal-Kunsill kien hemm ċertu restrizzjonijiet imma xorta naħseb li rrid ikun hemm diskussjoni strateġika fuq xi fisser it-Trattat tal-Lisbona u ndemidu nżommu qudiem jnejna il-fatt illi fil-kategoriji kollha irridu naraw kif ħanamlu dak li nixtiequ. Flimkien mal-kollaboraturi tiegħi provajt nara x'nistgħu nitrattaw fil-qafas tal-budget tal-2011 tal-proċedura tal-budget tal-2011 bissa ħanaddi għall-sin ta' Shakespeare. Kwistjoni ewlenija hi kif nkopru il-ħtieġa ta' aktar personal li ħajriżulta mit-trattat tal-Lisbona mill-politika tal-bini taħt il-titlu 5 u anke fuq aspetti oħrajn. Skont l-istimi tal-2010 għal-2011 dan ifisser li ser ikun hemm nefqa żejda ta' 22.42 miljon euro. Jekk dan l-ammont nirdupjawh, nir dal-ammont illi l-MEPs eh, jgħatu l-assistenti tagħhom li l-ammont illi l-MEPs għandhom id-dedikati għal eh, l-assistenti tagħhom dan iwassalna għal ammont ta' 39 miljun euro, ta' anzi għal 35.49 miljun euro. Ek nkunu zidna l-ammont. Fuq il-bini, irridu nbidlu l-istruttura kollha tal-bini tagħna x'implika dan kollu għax-xogħol tagħna jekk il-bini ikunx ġewwa jew barra, dawn huma kollha affarijiet marbuta mal-allokazzjoni ta' flus, imma mbagħad irridu naraw ukoll kif immexxu dawn il-flus minn jum għal ieħor. Fuq żieda tal-pagi u x'se timplika. L-istima ta' pagi blura. ta' wieħed eh, fil-mija. Parlament għandu 14 miljun blura fil-pagi. U jekk nżidu allura it-titlu 5 dan ifisser li ħajkun hemm ammont ta' 51.2 miljun u dan ifisser li aħna ħajkonna bżonn dan l-ammont għal din l-istrateġija ġdida. Orra dan ifisser li mhux ser jiqpa aktar marġini. U hemm ħaġa oħra li aħna niddiskutu jew nikkonsidraw. Hemm tarif ġdid li forsi ħajkun hemm rimbors mill-Gvern Belġan ta' 85 miljun għax dak huwa ammont illi aħna mill-Parlament Ewropew faqna mill-budget tagħna għall-ambjent madwar mill-Parlament Ewropew ma ntefaqx taħsew għall-Parlament Ewropew. Allura wieħed jista' jargumenta illi hawnhekk hawn lokal talba ta' kompens u nistgħu naħdmu fuqha. Jekk dan l-ammont tagħna ovvjament imbagħad wara. Dan ovvjament jimplika l kwistjoni tal-20% jekk nixtuqx nżommu dan l-20% jekk nixtiequ nżommu jista' jkun hemm ċertu marġini biex naħdmu b'dawn il-flus. naħa l-oħra hemm il-kwistjoni politika li xtaqt nerġa' ilkom. Hemm il-kwistjoni strateġika jekk aħna neqpowx b'din l-20 fil-mija u ovvjament raġunijiet politiċi hemm raġunijiet favur imma minħabba x-xogħol tagħna u sabiex tassew nkunu nistgħu naħdmu kif imiss u li nkunu nistgħu eh, nindirizzaw l-isfidi ta' trattat ta' Lisbona jistgħu wieħed jargumenta illi siru ċertu tibdiliet speċifiċi. Ħaġa oħra nixtieq inżid mhux il-punt ewlieni dan, imma il-grupp tiegħi tal-ħodor jixtieq bħala parti mill-budget tal-Parlament Ewropew hawnhekk f'din il-Kamra għandna reġim tal-Microsoft imma bħal ma qed jiġri wkoll fis-suq diġitali qed niġġieldu kontra il-monopolju li jkun hemm kumpanija waħda li toffri l-aċċess. Nipproponi allura li nbidlu dan ir-reġim. Li jkun hemm oħrajn li jkollhom il-possibilità li jidħlu. Aħna ħanħorġu allura bi proposta fuq il ħaġa grazzi. Merci beaucoup Elga. Euh, Grazie ħafna Elga, Sur Bogan. Grazie ħafna, Sur President. Kina mint għalli li l-budget tal-2011 ser ikun wieħed ibes u huwa ċar illi tiġaqet qed naraw din il-ħaġa. Dan li sespar maġara fuq il-budget tal-2010. Anke meta kellna id-diskussjonijiet qabel fuq il-budget tal-2010 fuq rizorsi addizzjonali għall parlament Ewropew l-tqajna ma libes u naħseb hawnhekk l-istess ħajġri ġu nistabbilixxu l-prijoritajiet tagħna malajr kemm jista' jkun. Għal budget tal-2010 aħna idna li kellna ċertu bżonnijiet f'riżorsi umani, organizzazzjoni u informazzjoni aħjar għal membri Aħna wkoll edna li għandna nisqu fuq il-politika tal-bini, fuq il-komunikazzjoni u affarijiet oħra. Dawn huma affarijiet importanti xi ħuġew mill-ħuqa, oħrajn qed inħossu li forsi m'għadhomx priorità. U allura u importanti li kollha din id-diskussjoni mara kemm jista' jkun. Minna ħadd l-ewwel ħaġa li għandna naraw huma l-varjabbli oħrajn serħulhom in-nefqiet statutorju dawk li mhumiex statutorji. Bażikament hija għażla fuq affarijiet li aktar il qudiem għandna nofqu flus fuqhom oħrajn li forsi nistgħu ngħaddu mingħajrhom. Rridu naraw x'inhu huma l-prijoritajiet, imbagħad inkunu nistgħu nagħmlu d-deċiżjonijiet tagħna fid-dawl tal-prijoritajiet tagħna tajb li jkollna diskussjonijiet fuq dawn l-affarijiet. Ħaġa oħra li rridu nħarsu lejha hija l-politika tal-bini u jekk il-finanzjament għandu ikun aktar fuq sisin sodi, aktar minn nqogħdu nippjanaw minn sena għall-oħra. Għax imbagħad wieħed irid jara minn isib il-flus għat-tiswija u l-manutenzjoni tal-bini rridu nerġgħu ninnegozjaw dak il-Gentleman's Agreement kif ġim sejja. Għax dik iċ-ċifra li hemm mhix sostenibbli jekk aħna rridu ntejbu l-mod ta' kif jaħdem il-Parlament Ewropew fid-daw ta' trattat ta' Lisbona. Naħseb hemm ħafna affarijiet li rridu niddiskutu, imma f'dan il-waqt l-aktar importanti hu li din id-diskussjoni bikrija fuq il-prioritajiet issir. U allura jiena kuntent bl-opinjoni tal- rapporters u tal-membri ta' dan il kumitat Grazzi ħafna. Sur Fernandez. Grazzi ħafna Sur President l-ewwel net. Nixtieqna l-proset lir-rapporter u rrid ngħid illi l-IPP jaqbel mal-miri li ġew stabiliti u anke l-miri ġenerali. Aħna nemnu mozzot illi il-prioritajiet tagħna għandhom iwasluna għal leġizlazzjoni eccellenti. Dik hija l-priorità tagħna. Jekk ma jkollniex leġizlazzjoni tajba, din ħatkun ta' spisa għall-Ewropa u għaċ-ċittadini. Allura, wara dan kollu importanti li jkollna ir-riżorsi meħtieġa biex nagħmlu dak li aħna nixtiequ namlu x'namlu, irridu niżguraw illi r-riżorsi disponibbli lill membri lill komitati u lill gruppi politiċi jkunu hemmhekk. Huwa importanti, huwa urġenti li aħna nkunu nafu fejn qegħdin. Irridu nkunu nafu li ma nefqa fissa hija disponibbli għalina. Semmejna dan qabel. Imma hija importanti, hija importanti f'da ċirkustanzi l-ġodda wkoll bit-trattat il-ġdid huwa importanti illi aħna namlu progress fuq il-budget. Iżda dejjem irridu nżommu qudiem għajnejna illi aħna rridu niksbu livell eċċellenti fil-leġislazzjoni tagħna. Il-politika tagħna tal-bini dejjem kienet importanti ħafna fil-budget. Sa punt jisu naqra ta' riskju li din tiġi imdajfa. Allura mżon li kunem revizjoni u din hija priorità lina. Fuq il-kwistjoni tal-bil ġenerali li aħna nixtiequ li niksbu, aħna irridu naraw eżattament xirridu brabta mal-20%. Ġifiri irridu dejjem nżommu taħt l-20%. Dan ifisser irridu inqaċtu dak l-affarijiet kollha li m'hemmx bżonnhom mill-ispejjeż fissi. Mela allura l-ewwel net irridu naqsu l-affarijiet fejn nistgħu u fuq isma li mhumiex ta' priorità. Imbagħad għandna nagħtu titwil oħra naraw naqra feqedin. U rridu nivverifikaw illi aħna qegħdin nimxu mal-mira tal-20% u jekk ikun hemm bżonn forsi ikonna bżonn nirrevedu ċ-ċifra tal-20% imma dan jekk ikun hemm bżonn. Da mhux xi punt li jiena mhix iċċaqlaq fuq li ħanoqgħod insus fuqu sal-aħħar. Imma l-istituzzjoni li għandha bżonn iżommajnija fuq din il-ħaġa hija l-Parlament Ewropew. U aħna rridu nżommu qoddim għajnejna illi dan huwa punt illi l-istampa u koll għajnejja edha fuq u dan, allura rrit ikun hemm konsensus sod bejnietna fuq x'nistgħu noħorġu mill-budget, naraw fejn nistgħu nifrankaw. U jekk ma nistawx nifrankaw kemm nistaw ikonna ninnegozjaw mal-istituzzjonijiet l-oħra b'mod partikolari l-Kunsill ħalli niżguraw illi aħna ma nitħlux f'diffikultajiet. Mela dan huwa dak li aħna rridu nagħmlu jekk aħna rridu niżguraw illi l-istituzzjoni timxi kif suppost u mod tajjeb. Grazzi ħafna Sur Portix. Jiena naħseb illi Helga Truppel għamlet sew illi semmiet id-diffikultajiet preċiżi illi rridu nitrattaw hawnhekk. bħalissa jisna resqin lejn ammont akbar ta' nefqa mill-li hija tixtieq. Matul is-siċċu li ġejjin ser jkun hemm żieda ta' 3 miljun, u konna 26 eh, miljun, u mux 3 eh, miljun għas-sena, u mux 23 miljun għall-2011, barra l-affarijiet kollha li semmew. Jider li ser ikun hemm żieda fin-nefqa biex jitwetaq trattat ta' Lisbona u biex ukoll Eh, nfinanzjaw iż-żidiet fis-salarji. Jiġifieri ser ikun hemm żieda ta' 4% fil-baġġett tal-Parlament Ewropew. Mhix ħaġa faċli wieħed jiffinanzja żieda bħal din minn lat politiku. Wieħed jsiba jibsa biex jappoġġa. Allura hemm bżonn illi niddiskutu bis-serjetà dil-kwistjoni tan-nefqa tagħna. Allura xtaqt iġdilkom l-attenzjoni għal dan il-punt. Imbagħad hemm punt ieħor li xtaqt inqajjem. Punt importanti ħafna. Aħna għandna il-ftejm interistituzzjonali u taħdan il-ftejm ħadd ma jistaqsi fuq il-kodba ta' istituzzjoni oħra, ebda istituzzjoni ma toqgħod tagħmel mistoqsijiet fuq xejn fil-kodba tal-oħrajn. Però inħossu aħna li f'ċertu waqsma tal-anqas kux qed nitkellmu issa dwar ix-xiri jew l-użu meqjus tar-riżorsi użati b'mod konġunt mill l-istituzzjonijiet kollha, se kulħadd iħossa din li hemm naqra ħela. U allura ħaġa oħra li rid ngħid hi illi hemm bżonn nirrevedu dan il-ftehim. biex il-kodba ta' istituzzjoni kunu jistaw jarawhom istituzzjonijiet oħra ħalli kulħadd ikun jafli li kulħadd qed jimxi mal-parametri, parametri parametri mill ta' persentaġġi li ġew stabiliti. Ħalli nkunu wkoll nistgħu bejnietna bel istituzzjoni nistabilixxu sinerġiji ekonomiċi. Ġifiri, xtaqdan il-punt il-res u għoddimkom biex taħsbu naqra fuqu. U naħseb ukoll għandna dritt biex ngħidlek illi is-sena diħla u s-sena ta' wara jkun hemm naqra ta' kontribut mill-Istat Belġan ħalli jenna namministraw aħjar il-nefqa tagħna fl-amministrazzjoni. Grazzi ħafna, Elga. Tixtieq tgħidilna x'taħseb inti fuq il-femijiet msemmija mill-kollegi? Iva l-ewwel net Nixtieq nirringrazzjakom għal kummenti u suġġerimenti kollha li saru. Ir-rappreżentant tal-EPP għal darboħra reġaqal illi hemm raġunijiet bizzejed biex inżommu mal-ċifri tal-2010, pero għalli mux ħajkun dommatiku fuq din il-ħagġa, ġifiri jista' jiċċaqla. Jekk naraw li hemm ħela jew inkella li se jkun hemm ċertu tmexxija aħjar tal-flus jew li riżorsi jistgħu jintużaw band oħra, allura nistgħu nagħmlu titjib, nistgħu nippruvaw nagħmlu titjib flużu tal-flus li tiġa għandna disponibbli. Iżda m'għandniex ninsew illi hemm bżonn li niżguraw illi aħna nkunu nistgħu naħdmu kif suppost. U dik hija mira daqstant importanti. Allura jina qed nistenna bil-ħerqa xogħol li għandna jistennina qudiemna fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Kemm il-budget u kemm mix-xogħol anke u kemm fix-xogħol politiku kollox jiddependi mill-maġġoranzi li ħajoħorġu. Dan ser ikun aspett kruċjali mill-att ta' sens politiku li ħanebatu. Però Kif rajna hawnhekk eh, fid-dawl tal-let diskrit li inqala hawnhekk ukoll l-affarijiet mal-Kunsill mhux ser ikunu faċli. Grazzi ħafna Elga. Għana tġa edna illi meta kon qed diskutu l-budget tal-2010 u anke meta diskutejna il-budget eh, ta' emenda fuq rapport ta' Vladimir Menka edna li din hija sena li hija ta' dilemma għal budget kollu kemmu u anke għal budget tal-Parlament Ewropew. Mill-blat illi minnaħa l-applikazzjoni ta' trattat tal-Lisbona twassal biex din is-sena tkun dik is-sena fejn aħna nabżonu, bżonn u fejn aħna na raġunijiet politiċi illi nitolbu żieda fil-mezzi finanzjarji biex nindirizzaw iż-żieda fir-responsabiltajiet tagħna, imma minn naħa l-oħra din hija is-sena tal-kriżi ekonomika illi d-dinja għad kellha. Ja, sena fejn il-butwa naqra marsus u allura il-budgets eh, huma soġġetti għal ċertu limitazzjonijiet. Allura aħna minnaħa tagħna rridu naraw kif nistgħu nixbdu dawn il-ħbula li qishom kollha sejrin direzzjoni differenti. Mela, grazzi Helga, issa l-kumitat tagħna għandu opinjoni xatina fuq il-programm tal-osservazzjoni tad dina permezz ta' sistema ta' satellita, il-sistema GMS e huwa l-ħabib tagħna Damien Abad illi ħajatina din l-opinjoni. Jista' jitkellem. Oui. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi tħul fis seħħ ta' Trattat tal-Lisbona bil in ta' bażi legali ġdida tal-spazju u anke l-prezentazzjoni tal prioritajiet politiċi tal-Kommissjoni ġdida kif ġew espressi mill-President Barroso waslu biex il-politika spazjali tkun waħda ewlenija fil-ġeni tal-Unjoni Ewropea qabel ma nitkellem mal aspetti finanzjarji u politiċi għal asir żmien u għattur, xtaqt nitkellem naqra fuq il- problemi ewlenin mal-GMES um, u l-affarijiet uruna kemm hija kwistjoni importanti hemm benefiċċji tanġibbli għaċ-ċittadini fl-impjiegi, għarfien, sigurtà u l-ambjent. L-avvenimenti li ġew l aħħar f'tajti juru kif eh, l-istampi meħuda mis-sistema tal-GMES enuna nidentifikaw li ma kienu l-aktar zoni li ntlaqtu U hekk kara qed naraw kif nużaw din il-politika spazjali tal-Unjoni Ewropea naħseb il-politika spazjali jew koll rida illi ndaħlu tassew strateġija industrijali Ewropea li titlaq minn proġetti konkreti. Jina nasib li din tippermetti wkoll noħorġu sinerġiji pożittivi fis-setturi oħrajn tal-ekonomija bħal pereżempju s-servizzi billi noħol u ovvjament opportunitajiet konsiderevoli għall smis Ġala darba dawn l-elementi politiċi jissa semmejtom, naħseb hemm bżonn nittrattaw il-kwistjoni ta' finanzjament tal-programm inħarsu lejn il-futur qrib imbagħad lejn il-perjodu twi anke jekk itnejn huma marbuta ma' xulxin. Dak li għandu x'aqsam mal-futur immedjat, aħna ovvjament l-ewwel qed jidu niżguraw illi eh, dal-programm jibda jitwettaq u l-proposta li qed niddiskutu l tipprevedi prevedi l in ta' din il-bażi legali li tippermetti li niżguraw il-kontinwità tal-azzjonijiet eh, ta' tħejja stabiliti fuq l inizjattiva tal-Parlament Ewropew nafu li l-programm GMES ġi eh, mwetta fil-qafas ta' seba program qafas ta' riċerka u tal-iżvilupp matul dawn l-aħħar 10 snin u kellu 1.2 biljun euro għal bejn l-2007 u l-2013 l-Aġenzija Spazjali Ewropea din qed tieħu sem ukoll fil-finanzjament ta' dan il-programm. Din qed tiffinanzja 1.6 biljun euro. Fl-emenda tiegħi jiena qed ngħid illi din l-emenda numru tna qed ngħid illi l-ammont disponibbli korrispondi mhux biss sa 4 miljun euro taħt it-tema spazju illi l-Kummissjoni qed tipproponi illi terġa' ddaħħal imma rridu nżidu wkoll il-166 miljun euro li diġà kienu krediti mill-linji budġetarji ġiġa disponibbli taħt it-titlu GMS e tal-programm ta' riċerka u l-iżvilupp u li diġa' kienu previsti li jiġu użati biex ikunu eh, mwet għal attivitajiet ta' riċerka tal-programm daw l-ammonti ovvjament jridu jiġu eh, daw l-ammonti ġew verifikati ex ante mal-Kummissjoni Ewropea. Hemm bżonn allura li nsibu għajn ta' finanzjament fuq livell komunitarju għax il-fażi tal-iżvilupp ħatalaq fl-2011. Allura l-Kummissjoni proponiet li jkun hemm ammont addizzjonali ta' 107 miljun euro biex wieħed ikun jista' jiffinanzja ċertu missjonijiet operattivi tal-programm. Niġbet l-attenzjoni tagħkom fuq id-diffikultajiet finanzjarji ta' dan il-programm. L-ewwel net Eh, titlu wieħed għak semmejna fid diskussjoni ta' qabel ħafna limitazzjonijiet fuqha meta nħarsu l-evoluzzjoni ta' dan l-ammont bell-2007 u l-2011 rajna illi fl-2012 ser ikun hemm żida ta' wieħed eh, u 40 miljun euro. Fl-2013 ser ikun hemm żida ta' 46 miljun euro fi krediti. Allura, eh, dawn naraw li dan it-titlu eh, tal-budget tiġa eh, huwa mafus. Dan il-programm għandu tlet aspetti, għandu l aspetti istitut, imbagħad għandu il-programm spazjali li huwa importanti, imbagħad għandu l-programm servizz. It-tieni wieħed ħafna esperti qalu li hemm ħafna operazzjoni li għadhom jiġu finanzjati bejn 200 u 300 miljon euro skont l-Aġenzija Ewropea dawn jiswew. Ridu nisħu għallura illi hemm bżonn niddefinixxu b'mod ċar strateġija budġetarja fuq il-programm għal wara l-2013 biex inkunu eh, nistgħu naħdmu fil-futur qrib. Kulħadd jaqbel il-ħtiġiet ta' dan il-programm huma ovvjament akbar mill- Eh, l-allokazzjonijiet illi hemm bħalissa. Jekk aħdu nżguraw l-operazzjonijiet tal-satellita Sentinel A u s-satellita eh, Sentinel B li din noħorġuha eh, fl-ispazju u anke li naraw li nibdew narmaw il-satellita Sentinel C hemm bżonn illi jkun hemm dawn il-flejjes Dak mela dawn huma l-aspetti li għandhom xaqsmu ma l-affarijiet immendjati. Imem il-perspettivi finanzjari li jmiss l-għandu xaqsam ma dan il-program tal-2020, il-program tal-riċerka u l-izvilup, imbat hemm il-program tal-qafas finanzjarju li ħajdaħħal politika ġida prevista mit-trattat tal-Lisbona. Nixbet l-attenzjoni ta'kum fuq l-użu tal-istrument ta' flessibilità kif ukoll l-użu ta' dak li aħna nsejħu eh, flessibilità leġislattiva prevista fl-artiklu 37 din għodda importanti li m'għandniex ninsew nek nindirizza partikolarment lil konsil illi ħafna drabi jinsa dan l-istrument illi jeżisti u dak illi aħna qegħdin insemmu fl-emenda numru 3. Jiena naħseb li f'dan ir-regolament qed naraw li l-meda medja ta' żmien u l-futur immedjat huma marbuta ma' xulxin allura strateġija ta' finanzjament so tal-periodu tal-2014 u l-2020 tiddependi minn dak li se jiġi deċiż għal periodu 2011 u 2013 skont il-konsultazzjoni li għamilt mal Eh, kummissjoni u l-industrija u l-istati membri strateġija budgetarja trid ħares lejn kwistjonijiet marbuta mal-proprjetà tal-infrastruttura u l-politika fil-qasam tal-ġestjoni tad-dejta, l-politika tax-xiri tal-infrastruttura spazjali tal-programm u anke l-politika ta' xaqsam mal-kooperazzjoni internazzjonali mal-pajjiżi terzi. Jekk aħna lura nistgħu ngħidu li l-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea minnaħa u l-ESA minnaħa l-oħra, ħadmet matul il-fazi ta' riċerka u l-iżvilupp, issa jaqbel li f'din il-fazi operattiva inwassu u nsaħħu dal-proċess ta' konsultazzjoni u għalhekk aħna qed nipproponu li jkun hemm eh, konsil ta' sħab illi l-ħidma tiegħu tkun tikkumplementa dak tal-Kumitat tal-GMES prevista fil-proposta ta' dan ir-regolament. L-idea hija illi dan il-Kumitat tal-GMES eh, nejnu minżidu eh, ma l-istrutturi eh, intermedjari li ġa jeżistu, ħafna drabi ħadd ma jkun jafbijom. Dan il-Kunsill tal-isħab mhux ħloqtu. Il-Istati Membri u l-Kummissjoni qablu fuq din il-ħaġa fil-Kunsill tal kompetittivita f'Diċembru tal-2008 li daħħal missjoni ġdida għal dan l-organu li jgħin il-Kummissjoni biex iddaħħal strateġija budġetarja fuq medda medja ta' żmien u għal medda twila ta' żmien. U allura dan l-ispirtu nipproponi li ndaħlu artiklu li joħloq dan il konsil ta' sħab emenda numru 5 u li ndaħlu artiklu ieħor li jitlob il-Kummissjoni tippreżenta strateġija ta' finanzjament tal-programm fuq medda medja u twila ta' żmien sa' Diċembru tal-2010. U allura jiena naħseb li wieħed eh, jista' jistaqsi fuq dak li qed jisema f'dan l-aħħar artiklu meta nsemmu organi ta' ġestjoni u ta' gvernanza intermedjarji. Irrid ngħid li fil-fatt diġà hemm prefigurazzjoni ta' dan il-Kunsill ta' sħab li diġà qed taħdem mod intermedjarju u allura naħseb illi huwa importanti li natu mezzi addizzjonali permezz ta' reviżjoni tal-qafas finanzjarju multianwali ħalli nistruttaw il-potenzjal tal-programm tal-GMS e li ovvjament jeħtieġ impenn sot minnaħa tal-Kummissjoni u kif ukoll tal-Istati membri u hawnhekk għandna opportunità u sfida li rridu nelbu u dan jaqbel ma dak li r-rapporter Eh, fuq il-budget tal-2011 semmit meta prezentat il-dokument ta' ħidma taħħa. Grazzi ħafna kollega tal-prezentazzjoni rapport u tal tiegħek. Garant Fertissa. I'm stepping in uh, replacing... Jena qed nissostitwixxi il-Sinjura Herzog ix-xedew rapporter li ser tkun flaqa oħra minħabba li hija teżorira tal-SND. Jien għandi xi mistoqsijiet Din hija priorità m'għandniex dubju. Inħossu li huwa dan importanti minn punt di vista industrijali u naħsbu din hija teknoloġija importanti mill-punt di vista tal-bidla fil-klima u l-ambjent. Iżda aħna maħniex eh, sikuri hawnhekk dwar il-finanzjar. Millin qed nifhem eh, ser tiffinanzja l-Aġenzja Speċjali Ewropea, hemm finanzjament minn żewġ trends differenti tal-GMS. U apparti minn hekk għanna bżon ta' 107 miljon zejta għasni li ġejjin. Ikun interessanti illi naraw għall-2011 kemm ser jiġu allokati minn dawk l-strands differenti ta' finanzjament u hemm xi riżorsi finanzjarji oħra per pereżempju il-partnerships privati. Maħniex nifmu eżatt kif inhi l-istampa hawnhekk sena 2011 Nixtiequ l-Kummissjoni tiċċara u nkun nafu kif dan jiġi organizzat, ma nafuxu xi rapporter li huwa mdaħħal hawnhekk. Nixtiequ l-istampa ġenerali sħiħa. Huwa ċar li l-partijiet l-oħra ta' finanzjar jitħlu hawnhekk taħt il-limitu tal-framework finanzjarju biex ikunu biss 107 miljon illi jien qed nifhem li 10 minnhom huma sena d-dieħla din hija l-unika problema l punt di vista tal-limitu Anka jekk hija biss 107 miljun dan mhux din mhix ċifra żgħira jkolli ngħid. Jekk naraw problemi għandna marbuta ma' kategorija wieħed din hija tassew problematika. Diġa problematika għal-2011 u għalhekk jekk il-Kummissjoni jew ir-rapporter kun jistgħu jċaraw dan se tkun xi ħaġa sirja. Minħabba l-problema bil-qafas finanzjarju jiena nistaqsi rapporter U fl-emenda tiegħu fejn jitkellem dwar din il-problema, jiena naħseb illi aħna nkunu rridu iktar ċari milli hu kien ċar. Huwa jgħid illi huwa importanti U għajajt illi dan ser kun kompatibli ma mitu ekki fil-mekkanizmi disponibli u għajsemmi l-punt 21, 33 u 37. Jina naħseb irkun aħjar illi nejdu illi kunem kondizjoni meħtieġa illi għanna revizjoni tal-limitu. Għalli xekle ma nkunux nistaw nifinanzjawa. Irridu nkunu xifti aktar trasparenti aħna mill-li ju f'din l-emenda. Iżda forsi xi ħadd jista' jitkellem dwar l-istampa sħiħa meta aħna nitkellmu dwar l-finanzjar ta' dan għas-sena 2011. Grazzi Goran Sur Haglund. And, and uh, thank you, colleague Abad, for an excellent report. Actually,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 Oui, merci Reimer. pour l'instant, la commission n'existe iva, grazie Reimer. mill-lat tal-administrativ teżisti ftit politiku le kollox għadu fl-arja anki jekk legalment teżisti. Ġifri, sakemm il ġimma diħla l-Parlament jew deċiżjoni u għalhekk ma nittax jiena nagħmel mistoqsijiet ta' natura politika l-Kummissjoni, ma ħajkolli mistoqsija teknika. Iġifiri, kif kif suġġerixxa r-rapporter tagħna u anki kif spjega Goran u Ħajme u Sur Eglund. Jekk ma jkonniex ċertu numru ta' affarijiet ċarati minnaħa tal-Kommissjoni fil-ġimgħat li ġejjin, f'kull opinjoni li senatu se jkollna ngħidu l-istess ħaġa ġifieri il-biċċa xogħol hija veru tajba, il-proġett huwa wieħed tajjeb, imma m'hemmx flus. Ġifieri perspettivi finanzjali jridu jinbidlu biex biex jistgħu jiġu votati dawn il-proġetti. Din is-silqada l qegħdin fiha Eh, mhix eh, sitwazzjoni ta' min eh, jiftaħar biha biex ngħidlek. Hemm ċertu linji tal-budget li qegħdin jintalbu ġiri mill-partners l-oħra bħal jew ikunu partners privati jew inkella l-Aġenzija tal-Ispazju. U Ovvjament, dan kollo xerġa' nerġaw nsibuħ fil-budget tal-Komissjoni tal-2011. Il-reprezentant tal-Komissjoni jgħataw fis-sala għandur leħa. Tista' inti tina ċertu dettalji issa jew inkella nitolbu rapporter tagħna biex jaħdem mal-Kummissjoni, Kummissjoni u kuntatti oħra kollha li jixtieq kollu biex ġifri nitolbu għal dokument bil-miktub sabiex dawn id-dettalji ikunu dispozizjoni tagħna qabel il-votazzjoni. Nixtieq fakkar li id-deadline għal-amendi huwa ta' tnejn ta' frar ġifri l-ġimgħa dieħla U aħna sibtana nivvotaw fil-komitat fl-4 ta' Marzju, ġifiri, mux ħaġa urġenti tal-lum qabelada, imma xorta, għandna forsa ċans ikonna ftit dettali minnaħat l-Komissjoni. Nisimaw Direttur Ġenerali, Ivja, grazzi ħafna, Sur President fuq l-ewwel punt tiegħek nixtieq ngħid li l-Kummissjoni ma tistax tagħmel proposti jekk ma ssibx il-finanzjar tagħhom. Ovvjament aħna nagħmlu wkoll eh, proposti ta' finanzjament li mhux dejjem jintoġbu. U ovvjament eh, mbagħad sta għall-Parlament l-awtorità tal-Baġit biex jiddeċidi. Imma aħna l-proposti tagħna dejjem jiġi akkampanjati mill finanzjament Jorġu mill-Baġit. U l-istess huwa għal program GMS. Għal dan il-GMS ġveri kifedna, jina naħseb li għal dettalji oħra, mux biss ikunu komplikati u dettaljati, naħseb idej una forsi anki joħol ċertu konfuzjoni. Għalek l-ideja hija kuna aħjar li intikom dokument bħafna dettalji tekniċi għal dan il-program GMES u 7 miljon ta' euro kif sejn nefqu. Naħseb tkun iktar faċli li wieħed jara din id-dan id-dokument se nibqgħu fil-marġini tal-budget għal 107 miljoni 22 miljun se jkunu użati eh, mill-programmi oħra u 85 miljun mill-marġini. biex nassigura il-deputati li għajmu dawn dan it-tħassib. Grazzi ħafna, nirringrazzjak sur Direttur Ġenerali fil-fat fil-budget kull l-affert li dejquna huma ċifri imma huma eh, il-qofol ta' kollox xuxek, xek ġifiri dan biex inkunu eh, forsi nidbismu xi ftit. Sur Abad, x'taħseb is-santi? Wara li smajna d-dibattitu. Iva, l-ewwel net jiena nirringrazzja l-kollegi għall-interventi tagħhom eh, kollha kienu Sirja, nirringrazzja l-Kommissjoni wkoll għax tatna ċertu dettali fuq dan il-107 miljun ta' euro nixtieq nisti fuq il-fatt li hemm żewġ fażi f'dan il-programm hemm parti tal izviluppo tar-riċerka li li ovvjament korrispondi mal-1000 l-209 Umbat, 43 miljon ġejjin mill-parti tal-spazju, dejjem ġifri program tal-riċerka u, u svilupp. Kif għal direttur ġenerali hemm il-parti tal-operat li tidħol fis-sef fl-2011 u b'din il-parti tal-operat se nżidu 107 miljon biex umbat għal-2011 se jkollna se u 40 miljun għal-2012, 56 miljun għal-2013. Għal-2007 u l-2008 kena 1.6 miljun ta' euro, unba tal-program għal-2007-2013 qed nimmorru wkoll 1.2, ġifieri qed nitkellmu fuq 209 miljun ma din il-fazi tal-operat, inkunu kolla din bil-fazi tal-riċerka u l-izvilup, u għalek ġifiri li u jkonna bizzejiet flus. L-istess jkonna rapport, anzi forma ta' table bil-ċifri kolla biex naraw kif nkunu nistaw nifinanzjaw il-politika tal-Europa l-spazju. Grazie ħafna. Grazzi ħafna kollega. Mela, dawn il-ċifri kollha ġifiri se joħorġu fuq tejbil sabiex inkunu nistaw insegwuhom u ikonna dibattitu fuqhom. Nixtieq infakkarkom li l-iskadenza huwa għall-emendi huwa tnejn ta' frar il-vot fil-komitat fil-4 ta' Marzu u mbagħad fi 17 u 18 ta' Marzu l-vot fil-3. Mela, dak il-punt numru 8, Jean-Luc Dean, kont kontet il-Jean-Luc Dean li nitkellmu fuq il-punt numru 7 fil- ħamsa, issa saru l-ħamsa u għaxra, għalek nistaw mal-ewel naddu għal punt numru seba u nisimaw l-esperienza tant kbira, tant vasta ta' Jean-Luc Dean il-mod ta' kif aħna eh, naslu għal Gross National Income, GNI fi Franza qed nikkalkulaw pal eh, Nepal nitkellmu fuq il- eh, bonheur nazzjonal brut, ġifiri, qed nitkellmu fuq il livell ta' xin tajjeb biex ngħidulu hekk l-ena tal pajjiż Jean-Luc jekk nqogħdu nitkellmu biex ikonna lena hemm bżonn nista' nkomplu li sena xilna dejjina xar snin bil-GNI. Allura biex naslu issa għal livell ta' għajxin tajjeb ta' għena. Imma, nitkellmu ftit fuq id-dossier, eh, il-bażi legali diġà bdiet fi 98 kenna modi ta' kalkulu tal- tal-GNP li konna naħdmu kol pala risorsi tal-Unjoni konna nieħdu parti mill-risorsi ta' din il-bazi legali ta' kif konna nikkalkulaw l-FISIM un-bat fl-2005 konna id-deċidejna li namlu periodu ta' transizjoni ta' trial period biex naraw jekk ikun hemm bidla ta' iktar minn wieħed fil-mija fil-kalkoli tal-GNI. Umbat, il-provi ah, u minn provi li sibna erġajna għal niddeċidu x'tip ta' kalkoli namlu. Sawnek kollox sow, kollox nistaw nsegwu mbat, il kumitat il kummissjoni bċertu loġika proponiet li jidħol fis sef l-ewwel ta' jannar eh, l-2005 il-bażi il-lekali kienet ta' 98 u konet nimmiraw għall-2005 imma xċara fil-proċedura u d-deċiżjoni kienet waħda unanima ġifri tal-Konsil mbagħad fuq l-opinjoni tal-Parlament imma fil-Konsil intlaħat ftejjim imma kien hemm oppożizzjoni fuq kif se kien il-kalkolu kien se jiġi applikat eh, retroattivament. Kien hemm fil-Kunsill ftejim biex jidħol fis seħħ mill-2010. Naħseb mhux suġġett daqshekk importanti li noqogħdu inħaqqu fuqu minn meta nibdew anki biex konna ġudizzju legali għalek il-proposta tal-Kommissjoni nistantu opinjoni favorevoli u nanticipaw li kunem bil konsensus fil-Kunsel sabiex dan ikol fis-seħ minn jannar ta' ta' l-2010 u ma nerġawx nibdow bil-problema li dan kellu jitol fis minn qabel. Grazzi ħafna Jean-Luc Geran. I just have a question on, on on the character of this decision and the legal because I mean if it's an own resources din hija deċiżjoni ta' riżorsi propja u allura teħtieġ la ratifika jekk hija deċiżjoni ta' implementazzjoni ta' riżorsi mela allura għandna l-kunsens biss mill-Parlament Ewropew. Jekk hija kwistjoni statistika mela allura hija l-kodeċiżjoni. Jista' xi ħadd jgħidli x'tip ta' deċiżjoni hija din? Sur rapporter. Kien hemm diskussjoni ma' servizzi legali u issa jidher illi hemm konsens illi din taqa' taħt il-proċedura tal-konsens u unanimità fil komissjoni Permezz ukoll ta' parir min-naħa tal-Parlament għaliex din hija l-bażi illi fuq il-kalkoli jisiru. Jiena jidirli illi jkun aħjar illi nieħdu dan l approċċ Ma jidellix li dan huwa dossier illi noqogħdu niġġieldu dwar proċedura. Din hija xi ħaġa li nagħmluha xi darba, imma dan mhuwiex dokument tajjeb. Għandna spjegazzjoni tajba li proponiet il-Kommissjoni dwar il-kalkoli dan huwa approċċ xiftit aktar statistiku dwar ir-riżorsi. Merci de cette précision. Grazzi għal din il-preċizjoni li tajtna u għal din hija deċiżjoni li aħna ħan isu li taqa taħt l-istatistika l-ura taqa fuq il-bazi legali marbuta ma l-istatistika u mux ma rizorsi propji. Jidri li l-proposta li saret mir rapporter hija waħda li tagħmel sens, tappella sens komun sakemm ma xi ħadd li jixtieq jasal għal-ġlida biex Skont din id-definizzjoni ġida nerġgħu nevalwaw x'inhu l-GNI li japplika biex nikkalkulaw il-kontributi tal-istati membri mill-2005 law. Imma jiena naħseb illi kif qal ir-rapporter kun aktar li li din applikawa wara l-2011, nibdew mill-2011, skont il-konsensus illi ħareġ bejn l-istati membri. Nifhem li hemm urġenza l-Komissjoni Ewropea għandha bżonn tkun taf fuq liema bażi hija ħadd fassal dak li ser ikun l-abbozz tal-budget jutta. Ja, vielen Dank. Um, ich wollte nur eben schnell sagen. Grazie. Jena, staqt namel dan il-punt malaj biex ma noħolqux nuqqas ta' ftejji. Meta ċallu kienet jitkellem din mi statistika kollha kemm hi għaliex il-bażi tal-kalkol tal u daħanna aktar fil-mod kif jiġu kalkolati meta mqabbel mal-passat. Mal u għalhekk mhijiex statistika biss. Hemm il-kodeċiżjoni, u għalhekk irridna nerġgħu niftħu eh, l-affari mill-ġdid. Diġà għaddejna minn dan il-proċess. Jiena żgur li xi ħut minnkom hawnhekk jiftakru jiftakru avolelu xi ftit. Illi bażikament dan ma jajnix namlu aktar progress, nafanzaw fuq dan is suġġett Il-Komissjoni trid tħares lejn dan il-metodu partikolari ta' kif isiru l-kalkoli u tħares eh, lura wkoll għalix dan ifisser aktar għal budget Ewropew. U jina naħseb għalhekk il-Kunsill qed jinsisti illi dan irid jidħol fis fl-2010. Ma naħsibx illi aħna unek se nirbħu Iżda kif għadu kemm jgħid Luk aħna irridu nġildu għadin, imma din mi statistika pura. Żgur il-konsegwenzi huma barra mill konsiderevoli ħarsu lejn il-problema griga, biżejjed. Mena l-ura, Jean-Luc għamlenna proposta. L-skadenza l-emendi ja r-raba ta' frar, ġifiri ġimma diħla, ħan votaw fil-Komitat tal-Budget fil-23 ta' frar u fil-plenarja l-votazzjoni ser issir fl-ewwel sessjoni ta' Marzu. Ġifiri tkun eh, fin tajjeb biex naqdu l-ħtiġijiet tal komissjoni Ewropea. Grazzi ħafna ġallu, ħan trattaw issa l-punt Dissa, wara li trattajna il-punt numru 7. Issa jutta ħatiħu post edit erbsok fuq punt, anzi skużawni, ivekku, ekku. Mena, edit Herzog ħat tkellem fuq il-ġestjoni tal-programm tal-radjonifikazzjoni permezz tas-satellita. Ähm, Dizis Zögern ähm, ähm, beim Grazie jina naf għalek għalix il-president il eżita xi ftit għaliex Edith Herzog hija l-persuna li hemm nisla fuq l-aġenda bħala l persuna li faslet l-abbozz. Għal din l autorita ġdida tal-Galileo. Dan għaliex Edith Herzog hija rapporter permanenti għal Galileo. Dan huwa suġġett għal dawk kollha illi huma involuti fit-trattament ma' l-aġenziji. Mil-bidu nixtieq ngħid dan. ser ikun hemm dokument bil-miktub fil-ġimgħat li ġejjin. Jista' jkun li l-ġimgħa d-dieħla ma nafx min ċerta. Min issa salla għalej mis tal-Kumitat tal-Budget ser jkun hemm xi ħaġa bil-miktub. U allura se nipprova ifakkarkom xi ftit. Meta Galileo kien PPP aħna ħadna deċiżjoni li tittinħola awtorità li indipendenti mill-Komissjoni u titkun responsabbli mill-evalwazzjoni u l-ġestjoni ta' ċertu elementi. Issa Galileo hija sħubija privata pubblika u għalhekk dan huwa program totalment Ewropew għaliex din hija awtorità li suppost kellha tkun indipendenti mill-Kummissjoni u issa m'għandha l-ebda għan minħabba illegal li lejhom m'għadux eh, program ta' sobija privata pubblika. Għalhekk il-Kummissjoni jidrilha Komissjoni jidrilha illi aħjar tieħu approċċ differenti, xifti aktar differenti, mill kiku kella tiħu kiku dan kien eh, proġett li jaqa li ma jaqax fil-budget Ewropew għalhekk l-affarijiet inbidlu. Jiena żgura li daw kollha li kienu membri tal-Kumitat tal-Budget fil-mandat li għadda tiftakru illi aħna dejjem edna l kummissjoni biex tbiddel l-istruttura tal-Aġenzija Galileo biex tagħmel proposti u Minn dak iż-żmien hekk għamlet. Aħna ser ikonna dokument għad dispożizzjoni tagħna mid-darba li ġejja bħala punt ta' tluq. Punt ta' tluq għad-dibattitu tagħna. Aħna ovvjament dejjem ħanresqu emendi l-Kummissjoni dan diġà bassritu għaliex dejjem ikun hemm emendi dwar l-aġenziji. Jiena xtaqt ngħidilkom x'qegħdin nitrattaw għaliex qegħdin nitrattaw f'dan il-mod. Grazzi ħafna, ma uħat li xie jitkellem. Mela l-ura grazzi li l Fatt. Il-mira tal-rapport i li l-istatutu u kif hija msawra l-Aġenzija tiġi adattata kif tafu biex ġimni eh, di Galileo kien hemm negozjati twal. Fl-aħħar net eh, stajna eh, sibna finanzjament li kien ġej kollu kemmu mill-budget tal-komunità fuq ħidma tal-Parlament Ewropew, imma Din hija inizjattiva tal-komunità, però stennejna ħafna qabel ma wasalna għal din is-sistema. Edin taħt is-sistema ta' aġenzija, però ovvjament is-sistema se jridu ntejbuha l-istruttura tal-finanzjament. fl ta' Marzu eh, ħajkun hemm il-votazzjoni fil-Kumitat Itra lura aħna fis-sessjoni tagħna li miss irridu natu l-pozizjoni tagħna fuq ir-rapport ta' Jutta. Mena, naddu issa għall-aħħar punt tal-lum wara nofsinhar huwa l-punt numru 9 ta' Reimer Bege illi għandu jippreżentalna eh, għata dossiers marbuta mal-Fond ta' Ġustament għal-Globalizzazzjoni. Reimer. Ja, vielen Dank, eh, lieber Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Grazie. Kollegi, fit-22 ta' jannar, il-Komissjoni irresqet anzi skużawni, tlet proposti għal fond ta' globalizzazzjoni, dawn huma tlet proposti separati. Din hija xi ħaġa li ma trid tiġi mresqa bħala pakkett imma b'mod separat. Jiena nilqa il-fatt illi dan ġi meqjus. Għaliex dawn jinsabu kollha fil-pipeline tagħna. Jiena xtaqt ngħid il-Kumitat tal-Impjiegi dil-ġimgħa fis-27 tax xar sejjer ressaq l-opinjoni tiegħu. Fil-passat dejjem kellu opinjoni dettaljata. Għalhekk jidhirli li aħna hekk kif il-Kumitat tal-impjiegu l-affarijiet soċjali jkun ressaq l-opinjoni tiegħu aħna ser konna narġgħu nitkellmu dwar dan. Kif qed ngħid aħna qed nitkellmu dwar tliet proposti separati tnejn mill-Litwanja l-industrija tal-kostruzzjoni telf ta' postijiet tax xogħol u t-tielet waħda ġeja minn ġermanja Aħna din nitkellmu dwar l-industrija tal-vetturi. Tafu li dan il-pajis jipproduċi karozzi tal-ġen għalmenu 30-40 seni l suq kien suq tajjeb ħafna, iżda xi drabi l-affarijiet jinbidlu wkoll. Se jekk inħarsu lejn. L-applikazzjonijiet naraw il ġew imresqa bejn 23 ta' Lulju u 23 ta' Settembru. Nishti li l-Komissjoni tgħid xi ħaġa dwar x'in wara dan kollu, għaliex jekk inħarsu lejn l-ewwel proposta min-naħa tal-Litwanja. tal-programm ta' kostruzzjoni 600 persuna suppost ser tirċivi appoġġ minnaħa l igf Iżda minkejja li proċedura ġiet imħaffa meta mqabbla ma ftit ta' xurilu aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-klawżola ta' eċezzjoni. Għaliex in-nies involuti ġew affettwati minn dan f'żewġ fażijiet separati. Qegħdin nitkellmu dwar 500 persuna din forsi tista' taqgħod taħt tnejn a jew inkella taħt il-klawżola ta' eċezzjoni. It-tnejn ċe jana missibli anke jekk il-kondizzjonijiet taħt tnejn A u B mhumiex mill-qwa minħabba li hemm problemi serji ta' postijiet tax xogħol u l-ekonomija lokali. Infatti jekk inħarsu lejn id-dokument naraw dak li qalet il-Litwanja. Kien hemm każijiet simili fl-industrija tat tessuti fejn il-Fond Ewropew ta' Globalizzazzjoni ġi użat u kien ġust li dan jintuża għalhekk huwa tajjeb li din il-kriterja tiġi użata hawnhekk kriterju ta' eċċezzjoni. Blammont ta' 258 elf euro. Il-kas li mis huwa ta' 480 persuna li huma forsi eleġibli għall appoġġ jekk inħarsu lejn it-tieni kas tal-industrija tal-kostruzzjoni. Naraw illi kollox qiegħed fil-fajl supplementarju. Dan jaqa' taħt l-artikolu 2 b meta hemm 612 li huma effettwati f'128 kumpanija għalhekk qed nitkellmu dwar sensiela wiesa ta', ta persuni u 68 minnhom jidher li huma eliġibbli għall-appoġġ. Jiena nistaqsi l-Kummissjoni biex tgħid kan tejt dwar kif waslet għal dawn iċ-ċifri. Tgħidilna wkoll għaliex dawn iċ-ċifri tantuma huma differenti. Nitkellmu dwar 118 il-miljun euro hawnhekk. Din hija xi ħaġa illi ġiet imlesqa f'Settembru tal-2009. U għalhekk nishtiq nixtieq xi ftit ta' spjegazzjoni għaliex dan huwa l-każ li trattajnija malajr. It-tielet każ dwar il-Ġermanja, żewġ kumpaniji involuti. Iż-żewġ kumpaniji, madan ukoll huma affettwati mill-istess problemi 276 personali li spiċċaw qiegħda hemm involuti 6.9 miljun euro. U ma l-ewwel daqqa tajn jidher illi l-kriterja huma relevanti hawnhekk dawn huma eleġibbli, iżda ovvjament jiena eh, tajtu daqqa tajn dal-għodu dokument U tkun ideja tajba li naraw xanda xittajt il-kommissjoni biex twieġeb għal mistoqsijiet li nastaqsejt. Grazie ħafna s-sur għal Alvaro tal-lab biex jitkellem imbagħad eh, naraw jek il-Kummissjoni biex lesta li twieġeb fuq iċ-ċifri semmija mis-sur rapporter s sur għal-vorro. Alvaro. Dem Berichterstatter nichts hinzuzufügen, was jetzt zumindest die Einzelpunkte der drei Fälle betrifft. Äh, auch ohne, dass ich jetzt vorgreifen möchte, dass sich der Ausschuss Ende April zumindest wie ħafna xinżidu marbuta ma dawn it-tlet każijiet. Mingħajr ma noqgħod nbassar id-dibattitu ta' April ikun xi ħaġa tkun xi ħaġa tajba illi Nejdu li kien hemm ħafna sejħi tal-assistenza minnħa tal-Fond ta' Globalizzazzjoni, iżda sar 2010 se tkun ħaġa differenti. Dwar il-Ġermanja jiena qed naħseb dwar 20 kumpaniji kbar illi jinsabu fi problemi u minħabba li l-Komissjoni tinsapaw tista' tgħidilna xi eh, evalwazzjoni xi stima dwar kif dan ser jaħdem għaliex għandna marġni zero u l-Fond Ewropew ta' Globalizzazzjoni huwa mibni dwar it-trasferimenti. Kif ser nitrattaw dan kollu? Aħna rridu nwieġbu għal applikazzjonijiet li nirċievu għalhekk tistgħu ittuna xi idea ġenerali dwar dak li nistgħu nistennew. Grazzi. Jien għandi ukoll mistoqsija għar-rapporter anki forsi għall-Kummissjoni. Fit-tieni eh, dossier tal-Litwanja qed tkellmu fuq bini xogħol ta' bini u il-font huwa wieħed tal-aġġustament għal globalizzazzjoni. Ġifieri normalment imur għal iktar għall industrija li forsi tlaqtu ħażin mill-kompetittività ġejja minn barra. U b'mod ġenerali il-kumpaniji tal-bini ma mhumiex vittma ta' dan it-tip ta' kompetitività, ovvja li eh, eh, kulħadd qiegħed isofri mill-kriżi finanzjarja, imma wieħed irid jara l istrument u x'wieħed li jista' jintuża għal din il-problema. Kummissjoni forsi għandha xi ħaġa xtejt fuq dan, Sur Direttur Ġenerali. Umbagħad d deputat. Iva, ħalli nispjega xi ftit u anki forsi l-kollega mill-DG Ampwa jista' jitkellem ukoll u għennet fuq it-talba tal-Litwanja u anki iż-żmien li jirrikjedi jirrikjedi din it-talba li intlaqat fil-23 ta' jannar ġifiri li tasal sa' 23 l-ewwel talba ta' Sur Karman u t-tieni waħda li ġiet prezentata fit-23 ta' settembru 2008. Kien hemm ċertu numru ta' dettalji tekniċi li kienu bżonn jużi bil-fors biex immexxu dawn intalbu lill awtoritajiet tal litwania un mbagħad kien hemm il-vaganzi u il risposti rċevejnihom tar twisq u għal din ir-raġuni l-Kummissjoni ma settaċ tirzaf ta' dan il-din it-talba eh, iktar malajr, għax l-informazzjoni biex tkun tista' tavvanza ma kienx għandha biex tista' teżamina u tiddeċidi fuq dan eh, din it-talba. Issa, fuq iċ-ċifri, issa l-kollega jitkellem iktar fid-dettal, edin f-situazzjoni li mux l-għal darba diskutejna f'din il-kamra iġifiri, differenza li teżisti bejn in-numru ta' ħaddiema li ġew mill-qutta mod dirett minn din il-miżura li ġifiri li tilfu xolom bħala konsekwenza ta' situazzjoni ekonomika u n-numru ta' ħaddiema li jistaw umbat jibbenefikaw minn din lajnuna finanzjarja. Aħna rajna situazzjoni fejn xuħut minnom diġa sabu xogħol ieħor, allura m'għandhomx bżonn li jirċievu din lajnuna, imma forsi il-kollega minn diġi għamluha forsi jista' jagħti iktar dettalji dwar is-sitwazzjoni speċifika ta' dan il-każ. Jekk inti tippermettilna, eh, President, Iva, kif tafu l-Istati membri għandhom għaxar ġimat wara il periodu tar-referenza eh, biex jippreparaw l-applikazzjoni tagħhom, jiġbru l-informazzjoni u jiddeċiedu kemm se jkunu n-nies li benefikaw mill-lajnuna. Issa, l-esperjenza li kisbu l-istati membri fuq dan il-fond, eh, fermu li ma kellhomx għalfej ipoġġu n-numru massimu ta' persuni fil-budget imma jiffukaw iktar fuq il-persuni li verament se jiksbu lajnuna għalek umma jamlu l-intervisti mal-ħaddima jaraw eżattament eh, xtib ta' pjanijiet għandhom għalġejjini u jirreġistraw dawn il-persuni, nis li verament huma interessati li jirċivu lajnuna għalek dawk li qed jiġu immirati huma dawk li u ix-xogħol li jipparteċipaw fil-programm l-oħrajn kif diġajnat, forsi sabu xogħol ieħor, jew inkella deċidow li forsi jirtiraw u għalhekk ma jurux interess biex ikomplu b'dan il-programm. Aħna ġejna mitluba wkoll e, eh, nkontu għan numru ta' applikazzjoni konna qed nistennew fil xur li ġejjin aħna nafu li fl-istati membri differenti hemm każijiet diversi u qed niddiskutu ma' dawn l-istati membri biex naraw eżattament liema huma dawn il-każi li verament se jkunu każ li l-istati membri se jippreżentaw għajnuna għal-jom. Nafu li s-sena l-oħra konna rċevejna 29 applikazzjoni u minn dan il-numru knem inqas minn nofs li waslu eh, fl autorita tal-budget għalek aħna ovvjament għadna niproċessaw l-applikazzjonijiet u għed nistennaw il-ġodda. Issa fuq din l-industrija tal-bini huwa minnu li mux normalment hija industrija li tkun eh, qed isofri konsekwenzi minn kompetittività eh, dinjija, imma peress li sena l-oħra regolamenti ġew riveduti u rajna konna deċidejna li matul il-kriżi li skont regolamenti kienet se tkompli sena di sena ta' wara dawk il- l-impiegati li kienu tilfu l-posta xolta mħabba l-krisi finanzjera seta u kol jibbenefikaw minn dan il-font. Imħabba ġifiri il-fat li il-krizi hija globali. Grazzi ħafna. Tajjeb, għalissa rapportor ma jriċi ribatti kien l-ewel eh, bdita femiet bejnietna tajjeb wis, mela, jekk mawx iktar nis li jixtiequ jitkellmu nistgħu nisniqfu għaw illum saqada ma nixtieq nitlob il-kulħadd biex tiġu tiġu fil-ħin għandna l-votazzjoni u nibdew bil-voti. Nixtieq ukoll ngħidilkom li għalissa nibqaw f'din il-kamra mal-koordinaturi u anki rapporter tal-Baġit tal-2010 u anke tal-2011, ma speċjalment tal-2010, għax għandna punt straordinarju fuq l-agenda. Il-membri tal-biroz li jistaw jibqgħu ovvjament ukoll nilqgħu magħna. Grazzi.